Uh, colleagues, I think we're ready to make a start. Kollegi nasab nistaw nibdew għalli xafna mixedaw rapporter sin sabu maħna. Staqt nfakkar il-dawk li ma kienux hawnhekk il-bira li biddinna l agenda l-dalodu. l ewel nistidnu li sinja Rojtova għalli t-tkellem dwar il-depoziti ta' skemi ta' garanzija bat naddu għas-sur Panzeri fuq il tratturi u bat il-Sur Salvini fuq il-protezzjoni tad data Sal-10 kwart, għaddaqsam tanna xogħol interessanti d-dibna. Din il-laqgħa wkoll qed tiġi trasmessa b'mod dirett fuq l-internet, l-għodwa tajba l-kull min qiegħed isegwina daqshekk mini dal-għodu. U t eh, nistgħu nibdew issa bil-rapport dwar il- Deposit Guarantee Schemes nibdew bis-sinjura Rojtova, nafu sinjura Rojtova ġematilu kalla tippreżenta rapport imma kienx biżejt ħin biex nagħmlu dan għalhekk sinjura Rojtova hekk forsi tista' tibda inti għaliex fid-dettall diskutejt il-punti fil rapporti għak meta għajna ftit jimilum bat għanna s-Sinjura Styler għal-Sindi, Sinjura Kreuzman ħat titkellem, Sur Kreuzman ħat titkellem fissem Sur Schmidt u xek Ashley Fox huwa hawnhekk ukoll ma l-ħadd mill-grupp tal-ħodor il-Sinjor Svensson mhux hawnhekk huwa wkoll l-Onorevoli Salvini, Sir Benka wkoll mill-Kummissjoni xek merba fostna. Nibda bis-Sinjura Rojtova u grazzi wkoll tal-flessibilta illi u rejt ukoll sabiex dal nkun nistgħu nibdew bir-rapport tagħha. Grazzi naranet li l-Kommissjoni għal proposta ġizlettiva ta' livell oli u koll jina sodisfatta ħafna mill-kooperazzjoni ma' shadow rapporters kolla, l-assistenti tagħhom għaliex din hija proposta leġislattiva komplikata ħafna titgratta l-iskemi ta' eh, garanzija fuq depositi DGS u xtaqt ngħid li aħna sottomejna dan ir-rapport bl-Ingliż u xtaqt nara xkien ser jiġri ġara darba jkontradot fitxek. ċek U r-riżultat ma kien sodisfaċenti hemm ħafna żbalji u nitlob il-kollegi kollha sabiex jivverifikaw it-traduzzjoni. Naraw x il-verżjoni bl-Ingliż għaliex il-verżjoni bl-Ingliż hija l-aktar waħda preċiża biex ngħidu hekk. Nodu attenti biex ma jkunniex wis miżinterpretazzjonijiet. kif tafu posponejna l-iskadenzi għal-emendi jidir li l-għal ħamis war nofsinar issa u nemmen li sa dakinar sennil u kompromess sodisfaċenti. Illum qed nitkellmu fuq rikas ta' direttiva mill-1994 u hija risposta tagħna kriżi finanzjarja li turi li hemm bżonn ikollna armonizzazzjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji u bżonn ninsaħħu wkoll protezzjoni tal-konsumatur. Issa għandna madwar 40 il-DGS differenti li jkopru kull tip ta' depozituri fuq livelli differenti, kopertura, kondizjoni finanzjari differenti u nistaw najdu illi kollox ma kollox maħniġ nipromovu l-elementi tas-suq uniku u mannix l-istess livell ta' protezzjoni u l-ola ambizjoni ta' din id-direttiva anke jekk hija marbuta wkoll ma' oħrajn fil-pakket finanzjarju. Il-mira jilli niżguraw illi din is-sistema tkun waħda illi eh, tkun b'saħħitha li tista' wkoll tiġġieled konta kriżijiet finanzjarji oħrajn fil-ġejjin, kemm nittammaw li daw ovvjament ma jirġgħux jiseħħu u kol fassalt xi emendi għal proposta tal-Kommissjoni nishtiq nżid l-element ta' protezzjoni tal-konsumatur, ntejjeb l-informazzjoni li niprovdu l-konsumatur, l-offerta se tkun iktar trasparenti, u nemmen illi s-sistema mandiġ tkun daqshekk għalja daqskemm kien issuġġerit fil-Kommissjoni minn Kommissjoni fl-ewwel proposta. Ukoll website il-proposta ta' kommissjoni u xtaqt ninkludi ċertifikati fuq tfaddil, saving books illi xi kultant jissostitwixxu saving deposits u naħseb li dan għandu jkun inkluż fl-istati membri kollha. Xtaqt ukoll ninkludi depositi minn fil-Repubblika Ċeka na 6000 municipalità u jekk bank falli l-municipalità ma jkollha l-ebda mezz finanzjarju u billi irridu inħalsu depositi sa 100.000 euro, din il-miżura ma tamilx is-sistema waħda aktar għalja u importanti dan għal proġetti lokali għaliex dan jinkludi wkoll municipalitajiet, kumpaniji żgħar, kif ukoll entitajiet varji xtaqt ukoll ikun hemm d deċiżjonijiet iktar effiċjenti u xtaqt ninkludi kol depoziti illi temporanjament huma ola minn 100.000 euro pal eżempju miżuri li jintużaw f'każ ta' għad, eh, talbit ta' assigurazzjoni, eccetera, eccetera. Qasam ieħor li xtaqt nitkellem dwaru huwa il-perjodu ta' payouts ħafna drabi ikkonna ħin ta' stenija twil wisq illum il-żmien ta' stennija wa ta' 10 tijem, u l ti tipproponi seba' tijem. u stati membri kollha parti d-Danimarka u Renju Unit żgur se jkollhom problemi b'dan. Id-Danimarka u Renju Unit jaħdmu b'sistema illi hija eżemplari u naħseb illi għanna nżidu il-periodu ta' implementazzjoni ta' din il-miżura sa' ħames snin. Wara ħames snin, l-Istati membri kollha irid ikollhom periodu ta' pejaw ta' seba' tiem, xi ħaġa tajba ħafna għal klijenti u l-konsumaturi. Imbagħad il-depozituri għandhom ikunu koperti minn istituzzjonijiet li jużaw brands differenti imma illi kollom liċenzja waħda. Din hija proposta tal-Kummissjoni. U fil repubblika Ċeka, per eżempju, jek proprietarju kollu numru ta' banek il-konsumaturi ma jkunux konxi ta' dan. Għal daqstant, irridu nintroduċu lingwaġġ illi għajtu jekk depozitur għandu depoziti f'ħafna banek, il depoziti tiegħu għandhom ikunu koperti sa limitu ta' 100.000 euro. Ovvjament, mm, mhux qed insemmi fera differenti tal-istess bank hawnhekk. Kwistjoni oħra? Il-fondi tad DGS, il-cover deposits. Li waħda mill-proposti li se tagħmel is-sistema waħda iktar iktar irħisam ta' jkollok ħames deposit ta' 5000 euro tuża biss 5000 mux il 100000 ipotetiċi kif suġġerit mill kummissjoni għal daqstant bekk nistaw niksbu eh, tfaddil meta nitkelmu dwar fond ta' garanzija għad depoziti f'każ ta' falliment ta' banek. il-prosedur se kolla miħalsu miżati tal-bank eżorbitanti u jiena nemmen illi l-Konsil kif ukoll il-Kumitat Ekon jistri u jadottaw l-istess approċċ. Ħaġa ħaġa li xtaqt nissuġġerixxi li ikonna miżuri ta' prevenzjoni sabiex nipproteġu l-banek u importanti dan għal klijenti sabiex il-bank illi jużaw ma jfallix imma jekk dan iseħħ il-konsumaturi rridu kunu jafu li għandhom kopertura sa' 100.000 euro. staqt nirrikmanda l-użu għal fond komuni għall-intervent bikri. Forsi anka il-periodu jkun wieħed iktar bikri minn dak propost mill-Kommissjoni. Suġġerimenti ieħor? U din hija xi ħaġa li jiena nappoġġa. Is-sistemi varji tal-istati membri ħafna drabi ma marbutin flimkien kontrarju għal verżjoni tal-Kommissjoni li nizzel dan bħala obbligu jinnaħseb għandu jkun volontarju li jkun hemm self interbankarju. U l-mistaqsija kbira hi li jekk ikollok self interbankarju obbligatorju, il-kriżi tista' taddim malajr minn pajis għall-liħor għal daqstant naħseb illi huma l-istati membri individuali li għandhom jiddeċidu jikunux membri ta' l-iskema għal self interbankarju reċiproku. U kol xtaqt nżom il-format ta' rati ta' riskju li jintużaw issa mill-Istati membri l-Komissjoni tissuġġerixxi sistema illi ma tiksibx il-miri għaliex hemm profili finanzjari differenti fl-istati membri differenti, hemm kondizzjoni differenti fl-istati membri għal dak xaqsam il-swiq finanzjari, imma għal dak li xaqsam il-konsumaturi per per eżempju depositi fil-Building Savings Banks. Eżempju li nata mill-Kommissjoni jgħid illi l-aqwa banek daqqa waħda jispiċċaw fil-grupp ta' l-art rating u għal daqstant għanna nintroduċu formula differenti għonek. Naħseb li għanna jkonna formulazzjoni iktar sempliċi u iktar ċara fuq il-dokument eh, ta' informazzjoni li għanna nadu l-konsumatur għandu jkun eh, dokument eh, uniformi u koll anka l-obligi vizavi l-konsumaturi dawn għandhom jiġu informati fuq l-affarijiet kollha fl-statements tal-bank. U koll fuq il-lingwa użata il-banek ħafna drabi jiprovdu kontratti b'lingwa li tkun differenti mill-lingwa tal-istat membru bekk komplikaw l-affarijiet għal-konsumatur imma il-lingwi wkoll ma importanti f'kuntest transkonfinali. Ovvjament konsumatur sejbati jekk il-lingwa użata ma tkunx il-lingwa materna tiegħu, però naħseb għalis nisnaqfa hawnhekk tajt ir-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjur Rapporter, u grazzi tal-konċara fuq it-tibdil tiegħek. Ħanna sta x'għandhom xedunna il shadows nibdew bis-Sinjura Styler. Grazzi Sur President u grazzi l il Sinjura Rojtova. Naħseb li għamilt biċċa xogħol eċċellenti sabiex taqqat dan kollu flimkien u hija ħasra illi fi traduzzjoni, traduzzjoni toħrajn hemm problemi u nittamaw li nindirizzaw del problema Jiena napoġġa l-approċċ tal-kopertura tal-DGS li jkunu skont il-brand mhux skont l-istituzzjoni. Jekk tuħu pereżempju dak li ġara fir-Renju Unit fejn il-bank il bank ta' l skozja l halifax huma parti mill-grupp ta' Lloyds u ħafna għandhom eh, kontijiet individwali f'Halifax, Lloyds u Bank of Scotland. U ħafna ma jafux il l-kopertura kif is-suġġerita tkun għal kull istituzzjoni mhux għal kull bank għall-isem tal-kumpanija u din ħaġa li rridu nispjegaw b'mod ċar. Naqbel miegħek fuq eh, il-depożiti ola tkellimt dwar nies li tifu x-xogħol, każiet ta' divorzju, anka f'każ ta' xi ħadd li jixtri proprjetà, flus li jmorru ġo kont jista' kontemporanjament ola. Irridu neħdu konsiderazzjoni daw ċirkostanzi uniċi u meta waslet il-kriżi ħafna nqabdu fuq siq waħda u anka persuni li kellhom depositi f'ċertu kontijiet fil-Renju Unitu fl-Olanda spiċċa ovvjament fi żvantaġġ. Il-kwistjoni e ta' seba' tiem u tisemmejt ir-Renju Unitu Danimarka. Ikun aktar faċli għal dawk iż-żewġ pajjiżi minn li oħrajn, m'għandniex naħarbu mill-kwistjoni ta' seba' tiem għalissa naħseb li dan punta negozjati, però l-periodu ta' tranzizjoni jista' jkun mod kif pajjiżi li jinsabu f'diffikultà jimxu l-qoddim. Jiena tkellimt ma' rapporter kol fil-kumitat ikon u anka li nixbu xi tip ta' kompromess. Għandi numru ta' emendi illi jisaxħu mux jibdlu naħseb illi l-approċ tijak kemm xina fit triq tajba u kol forsi nżidu l-ammont minn 100.000 għal 150.000. Grazzi għal xogħol tiegħek, nafu li din hija ġizlazzjoni importanti ħafna u naf li l-Kumitat ekon ukoll mixi fid-direzzjoni li ħadna aħna. Minn perspettiva ta' konsumaturi jekk jirnexxinna nġibu din eh, fejridu aħna nkunu qegħdin nipproteġu il-konsumatur b'mod aħjar u bekk nevitaw illi konna situazzjoni palma rajna fl-2008. Grazzi, signora Rojtova. Um, I certainly agree with you that it, this shows the importance of us being Grazzi, dan juri l-importanza li aħna nkunu involuti f'dawn il-proġetti fuq servizzi finanzjari u għanna u koll punt dwar dan eh, iktar tard. Naddu għasur Kreuzman fissem is-sur Schmidt. Grazzi Signora Rojtova għall-opinjoni tijak. Eh, regoli Ewropej fuq il-deposit guarantees għandhom ikunu bbażati fuq għatta prinċipji bażiċi dan is-sistema għandha tkun b'saħħitha u dan ifisser li jrid ikollek aktar fiduċja minn depożitaturi u wkoll iżid is-stabilità finanzjarja. Ir-regoli għandhom ikunu sempliċi ġifieri li tifhimhom malajr, eh, jifhmhom malajr dawk li jagħmlu depożiti u wkoll ikun hemm responsabilità National DGS. ikun hemm armonizzazzjoni, dan ifisser li ikun hemm żieda fis interna servizzi ikun hemm level playing field għal banek fil-Unjoni Ewropea. Il-fondi għandu jkun eksante u jkoll permezz ta' risk-based contribution. Il-level tal-fondi għandu jkun bizzejed u li bizzejed biex eh, jitratta kazijiet varji u kol rridu jinataw inċentivi għal eh, modelli ta' negozji b'riski baxxi. Rridu ġu koperti u kol lassi għall-iktar ħaġa importanti għalina fil-grupp tal għaldi u għalli l-periodu ta' pagament għandu jiġi mnaqqas għal ħames eh, tijem eh, kif propost fil-rapport ta' l-ikon. Dan huwa ferm importanti għal-konsumaturi għaliex eh, dan huwa ferm importanti għal-fiduċa tal-konsumaturi fil-sistema. Konsumaturi mbagħad għandhom jiġri jimbert ma' kemm jista' jkun wara li jkun hemm xi falliment u il-ġranet għandhom jansu għal ħames tijem kif għal Sur Simpson. Aħna wkoll rridu namlu uh, eh, maximum Fan size dwar li l mbagħad ma jippermettix li iżid kontributi oħrajn addizzjonali aħna jekk ma jiġix hekk muster jkollna level playing field hekk xi stati membri jista' jkun jagħmlu hekk sante funds għolin ħafna waqt li oħrajn innaqsu jifqu jagħtu kontributi. Aħna wkoll nemnu li l-kontribut għandu jiġi bbażat fuq ir-riski tal-istituzzjonijiet u għal daqstant ma nista' ma naċċettawx emendat tlieta fil-premessa 24 armonizzazzjoni sieħat regolamentazzjoni Ewropea biex ikun hemm żieda fis-suq eh, uniku Ewropew. Il-kollega tiegħi Sur Schmidt tal daqstant huwa dizappuntat li Sinjura Rojtova fil-proposti tagħha f'ħafna eh, każijiet eh, tuża l-idea tal-armonizzazzjoni. Allura f'artiklu eh, emenda 5 artiklu 5 jgħat l-istati membri ħafna eh, poteri eh, u dan jista' joħloq pereżempju problemi għal-banek daniżi qegħdin joperaw fl-Iżvezja. L-istati membri jiddeċidu ma nfushom jekk l-awtoritajiet lokali jistgħu ikunu soġġetti għal tipi differenti ta' savings u bekk ikun hemm iktar protezzjoni għal savings bank wieħed. Iżda taħt brandings differenti dan għandu jingħata iktar protezzjoni u dan għandu jiġi determinat mod nazjonali. Aħna kontra proposta e, titlu 36 u ma rridux li kunem brandings differenti dan jati uh, opportunità l-arbitraġġ regolatorju. Din hija kontrarja għall-esperjenza tal-kriżi finanzjarja ġewwa eh, pajjiżi pereżempju protezzjonijiet aħjar. Asbu pereżempju f'Danske Bank ġewwa l-Iżvezja tagħti sistema Daniża li jista' joffri protezzjoni aħjar minn banning Svediżi għal ċertu tipi ta' savings eh, taħt brands differenti dan jista' jwassal għal eh, xkiel kbir fis-suq. Hemm bżonn ukoll għal-regoli aħjar bejn l-entry u l-exit fis sistemi nazzjonali differenti. Um, so next, I'm going to call Ashley Fox. Um, I see... Issa, Nadu għas-Sur Fox, Sinjora Rula u Sur Ċantafilidis. Iktar tard. L-ewwel nadu però Sur Fox. Grazzi, President, jina nixtieq nibda billi nirringrazzja li Sinjura Roy tivax xol taħaf u din l-opinjoni għanna nħossu li jinti ħadd approċċ pragmatiku u nilqaw ħafna mill-proposti tiegħek li offru livell indaqs għal-banik eh, kollha Ewropej. L-inklużjoni ta' Bilanċjalin temporani jidru li għamlu sensu aħna nappoġġaw dan, aħna nemnu li dan jista' joffri iktar fiduċa lil konsumaturi li ser jiġu protetti ċertu somon gbar. Aħna wkoll naqblu li neħu artiklu 11 fuq risk risbake funding. Deposit markets fl istati membri differenti huma differenti ħafna għal sant nemnu l-istati membri għandhom bżonn flessibilità biex jaraw x'inhu il-livelli u l-mekkaniżmi xirqa. Aħna wkoll naqblu li ndajfu iktar proposti tal-Kummissjoni għal mutual borrowing bejn id-deposit guarantee schemes. Preferenza tagħna hija li neħu din il-dispożizzjoni Kolla kemm għaliex din għandha implikazzjoni għall-istabilità finanzjarja u fiduċja minn naħdar konsumatur u anke kollha li x-tiprevjen li jkun hemm livell inda għall kolla. kollha. Aħna naqblu mal-proposta ta' Signora Rojtova li t-target eh, level ta' fondi huwa bbażat fuq eh, deposits iżda mhux dawk eh, eligible eligible deposits, iżda nagħmlu l-istati membri għandhom bżonn ta' aktar flessibilità u il-fondi għandhom jiġu minn kontributi ex ante u kemm għandu jiġi minn għand kontribuzzjonijiet ex post fir rigward tal-periodu tal-payout f'kas eh, li eh, jidfalli bank u dan jider li huwa punt li għajem liktar interess dal-ħodu, aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni għal sabatijem jew inkella ħames tijem ta' xogħol u aħna ma konniex kontenti bil-livell armonizzat ta' 20 jum ta' xogħol proposti minn Sinjura Rojtova jew inkella perjodu tranzizjonali tal-2015 jider li il-grupp tal-ALDE, grupp tal-SND u um, jista' jkun il-ħodru ma' favur ukoll, naħseb li Sr. Rojtova jista' jkun issib li il-bilanċ tal-opinjoni f'dan il-kumitat u iktar favur ta' ħames tim ta' xogħol eh, u li l-emenda preżenti mhux ser jkollha wisq appoġġ fil dan il-kumitat. Għal daqstant jekk għandu jkun hemm kompromess jiena nissuġġerixxi lis sinjura Rojtova li forsi tnaqqas dan, dan l-ammont għal inqas għal 10-15 jum ta' xogħol u tagħmel perjodu ta' tranzizzjoni iktar qasir forsi bi ftit snin għaliex għandna bżonn eh, li ngħaddu għal ħames tim ta' xogħol ħafna iktar malajr mill-li qed tipproponi fl-inklużjoni tal-coverage għal kull brand li hija kwistjoni importanti ħafna għar-Renju Unit jiena jkolli ngħid li jina m'għandix konvint li hemm bżonn din il-miżura. Jekk kull brand fl-Renju Unit ikollha bżonn ta' awtorizzazzjoni separata dan ser joffri eh, ser jwassal li iktar pis fuq il-banek dan eh, ifisser li hemm xi teddida ta' dan it-tip u dawn eh, il-brand jistaw jkunu miġiġur tirata kolla kemm huma. U naħseb xi dan jista' benefika l-konsumatur ukoll jiena aħna Kona kontenti li ħdimna ma' Sinjura Rojtova fuq din kwistjoni naqblu ħafna ma' ħafna punti oħrajn u għed nistenna bil-ħer emendi. Grazzi ħafna Sur Fox, xaħtiħor li jishtiq jitkellem. Qabel ma nadi għal-kommissjoni, forsi jinteressa jinteressakom tkunu tafu li il- Scrutiny Committee Ewropew minnaħa tal-Parlament eh, eh, Ingliż eh, kiteb dwar il-Mutual Guarantee Scheme u l-effetti u fuq is-sussidjarjetà u dan il-kommenti huma disponibbli u ser jiġu mqasma li rapporters u li shadow rapporters li forsi tixtiequ taraw dan id-dokument u forsi saħħa ukoll il-pożizzjoni ta' Sinjura of Us ngħidilkom din l-informazzjoni li xi importanti li nifmu l-fatt li l-komitajiet parlamentari f'pajjiżi oħrajn jaraw din proposta. proposta Nixtieq issa nistiden l-sur banka biex jatina komment qasir. Ma tanċanna għandna ħin. ħafna. President, jiena ser nipprova nifoka fuq l-iktar suġġetti importanti li ġew diskussi. Ma tanċanna ħin, allura msenati overview komplet. Nixtieq nibda bil-municipalitajiet u bekk ninformakom għalfejn il-Kummissjoni suġġerixxiet li neskludu kwalunkwe awtoritajiet. L-ewwel <laughs> l-Istati Membri kollha għamlu dan fil-passat meta l-lista ta' esklużjonijiet jew inkella meta ġiġu determinati li ma' depozitaturi huma mhux eligibbli, meta kien sar dan ħafna mill-istati membri ma kienux basru li ser jisir l-ebda tip ta' rimbors tas settur pubbliku fostom il-municipalitajiet. U kol jena nishtiq najt li l-municipalitajiet għandhom aċċess faċli għal capital market minħabba li self loans ġifiri li settur pubbliku f'fostom il-municipalitajiet huma privileġġati taħt id-direttiva tal-capital requirements ġifiri kontrarju għal persuna normali u inkella kumpanija zaħira SMI e, li għandha tkun koperta kollha kemmi taħt il-proċess tal-Kommissjoni, il-municipalitajiet għandhom aċċess iktar faċli għal capital market għal daqstant il-Kommissjoni ma tħoss li huwa neċessarju li tipproteġi il-municipalitajiet. il il municipalitajiet fuq um, bilanċi iktar li temporanjament għana kontenti li il-proposta tal-Komissjoni għed tiġi appoġġati mm, kol l-istess mod tal-PRT li emmek għana kol grati li dan il-Komitat jider li għed jaqbel bisħieħ mal-fat li il-deputaturi għandhom jieġri rimborsati wara ftit żmien għaliex ħafna minnhom jista' ma jkollhomx sorsi alternattivi biex jiffinanzjaw l-ispejjeż ta' kuljum tagħhom. fuq eh, il- eh, Brand name coverage, il-Komissjoni għamlet riċerka u saqsiet l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u ħareġ li dinja kwestjoni eh, li tinsab fi stat membru wieħed biss, fir-Renju Unit. Hemm vantaġġi u żvantaġġi marbuta ma' dan u wieħed mill-vantaġġi jista' jkun li l-konsumatur ma jkollux għalfejn joqgħod jara jagħti każ li ma brand name huwa mniżżel fuq eh, l-statement tal-infiq tiegħu. Iżda l-iżvantaġġi għas-sistema finanzjarja kif membru wieħed ta' dan il-kumitat ġa semma, jista' jkun ikun hemm problemi ta' arbitraġġ regolatorju u distruzzjoni tas-suq minħabba li jidher li huwa possibbli fir-Renju Unit biss li jkun hemm brand differenti minn armajiet li depozitatur li dan huwa fil-fatt l-istess bank. Aħna ma sibna l-ebda evidenza għalkemm provajna li din tista' seħħu kol ġewwa stati membri oħrajn. F'dan ir-rigward allura il-banek jista' jkunu mħeġġa li jiftħu iktar eh, branches li jkunu trasparenti għal konsumaturi u dawn jistaw joffru protezzjoni separata. Jiena naħseb li fis-26 stat membri l-konsumaturi jafu li ma bank huwa eh, u li ma bank miegħu għandhom xi tip ta' kuntratt. Għal daqstant jiena ma nistax nifhem eżattament għalfejn għandna nibnu dan din hija sistema sempliċi. Bank wieħed, protezzjoni eh, ta' depożitu wieħed għaliex l-istati membri f'xi stati membri huwa possibbli ta' għad brand differenti flimkien. mbagħad meta mort lura għal konsultazzjoni pubblika sibt hemmhekk li anke l-awtoritajiet um, ta' Renju Unit għalu li jista' jkun hemm xi inċentivi negattivi jekk uh, dawn jiġu tradotti. Nixtieq ukoll ngħid kemmtejn fuq il-risk-based contributions Aħna nemnu li dawn huma essenzjali mod dirett huma ma jikontribux għal protezzjoni tal-konsumatur li mhijiex ħagġa ħaġa għal għall konsumatur iżda. B'mod indirett din iżdid l-istabilità finanzjarja u b'mod indirett tipprevjeni eh, l-mili kunem eh, banek li fallu għaliex l-ewwel huma iġelu li dawn il-banek jħalsu iktar fis sistema li għandhom riskju iktar għoli u għaldaqstan toffri inċentivi biex joperaw taħt uh, business model b'riskju iktar baxx u t-tieni jiena spiss smajt fid-dibattitu hawnhekk li referenza saret għas suq intern suq uh, uniku u għaldaqstant tkun inġusta fuq is-suq uniku jekk il-banek ikollhom iħallsu Eh, l-ammont ta' x wieħed u ammont ieħor wife fiħor u mqabbel ma' riskju għal daqstan taħn nemnu li din hija xi ħaġa li sa ċertu punt għandha tiġi armonizzata. Nixtieq mm, mm, nagħlaq billi ngħid kument dwar il-prevenzjoni. u jekk għandu ikun hemm iktar aspetti ta' prevenzjoni. Fil-fatt il-Kummissjoni diġà bniet xi ħaġa fuq dan. Għaliex? Artiklu 9 paragrafu 5 tal-proposta jgħid żewġ affarijiet, interventi biss u bank resolution il-Bank Resolution permetti minħabba li l-ammont jieħ tal-iskema jista' jiġi biex isir finanzjament ta' trasferiment ta' depositi. Trasferiment ta' depositi, per eżempju, f'każ ta' dak eh, li ġi jintużat fir-Renju Unit, samxie models per eżempju jekk il-flus jiġi trasferit banki ieħor jew jekk bank tajp ħażin jiġi kreat jew inkella jekk żewġ banki jinaqdux fl-imkien f'dawn il-każijiet kollha jkun hemm bidla ta' legali li hija debitur tal eh, ta' dak li għamil depozitu għal daqstant l-ammont eh, tisħieħ jista' jiġi ntużat hypothetical payout. Mbagħad hemm limitu ieħor għal intervenzjoni bikrija aħna semmejna dawn din l-intervent bħala any other measures u għal daqstant eh, hemm xi bżonn ta' miżuri oħrajn. Din tfisser bailout, żieda fil-kapital, appoġġ tal-likwidità, eċċetera. U dejjem huma garanziji guarantees. Iżda rridu nkunu wkoll konxi li dawn huma l-miżuri li ġew intużati fil-kriżi finanzjarja riċenti u li waslu għal infiq kbir ħafna u li batijom e, battijom minnis li ħarsu t-taxxa l komissjoni temmen kif probabilment tafu li se ikun hemm proposta fuq bank resolution u di se tkun dettaljata u nisperaw li intervent e, ma jkunx e, neċessarju aħna nemnu il-rezoluzzjoni il-futura da' stant rridu distinzjoni bina dawn iż-żewġ kwistjonijiet. ħafna. Uh, Grazie ħafna, Sur Benke tal-li tajtna din l-informazzjoni da' sekutli u issa se nerġa' dil kelma li sinjura Rojtova. Iżda ser nikkonfermalkom qabel it-timetable li faslet il-data ta' skadenza l-emendi ser tkun il-ħamis eh, f'nofsinhar, aħna ser nikkonsidraw l-emendi fit-12 ta' April u nivvotaw fit-13 u l-vot fil-komitat tal-ikon se tkun fuq id-9 ta' Mejju u ser jkun votazzjoni fil-plenarja fil-ġunju. Għalla stanzjoni Rojtova inti xtaqt tala' fil-qosor plis eh, jikraġbak għaliex aħna għedin l-ura. Nek, l-għonet jena nemmen li l-imkandu ikollu pozizjoni b'saħħita fuq il-kwistjoni tal-payout period. Fil-laqa ma xedaw rapporter jena suġġerejt li aħna naqblu dwar reġim li jista jippermettilna li naslu għal perjodu qasir kemm jista' jkun malar kemm jista' jkun u fl-istess ħin noħolqu pożizzjoni ta' negozjati mal eh, likon u li din tippermettilna li nilħu pożizzjoni li ma tistax tkun opposta li ma tkunx opposta mill-istati membri għal stant nisper nilħu kompromess jekk ikun eh, possibbli li jkollna seba' tim mill-ewwel eh, ma jkollix problema jiena. Iżda jidher li musser jkollna pożizzjoni tajba ta' bargaining minn għaldaqstant jien naqbel li eh, għandna nsibu approach medju. Frigwar tal-municipalitajiet, il-municipalitajiet mhumiex marbuta mal-budget nazzjonali għal-inqas mux di membri u l-aċċess tagħhom ma' swieq kapitali m'jomx dejjem faċli. Għal daqstant id depożitu tagħhom għandhom jiġu koperti b'ammonti minimi. Biex jipprevenuhom milli jilħu defiċit totali u ma jippermettulhomx li iħallsu li l-istaff tagħhom Issa fi rigward ta' brands differenti, l-informazzjoni li għandi jena hija differenti. Spiss il-konsumaturi jemmnu li hemm mm, multiple brands b'liċenzja waħda. U għal daqstant jekk aħna rridu naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni, aħna se jkollna nobbligaw lil banek li jinformaw lil konsumaturi dwar brand oħrajn u x'mhux se jkun kopert. Jiena naqbel ukoll ma' Sur Schmidt dwar iż-żieda bi il xar u dwar raġunijiet soċjali. Jiena ma naħsibx li din ser tkun kontrarju għall armonizzazzjoni mhux se nidħol fid-dettall issa, però għandhom niddiskutu din flimkien ma' Shadow Rapporters. Grazzi ħafna Susanna għax-xogħol li għamilt fuq dan Naħseb li din hija opinjoni utli ħafna hemm xi kwistjonijiet li rridu nsolvu naf li se tkun qed taħdem fuqhom fil-ġranet li ġejjin. Se jkollna wkoll opportunità li niddiskutu dawn l-emendi fit-12 ta' April. Għadaqstant nirringrazzjak. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss nilqa l-sur Panzieri li huwa rapporter għal din il-proposta daqshekk importanti għal eh, vetturi tal-agrikoltura u għall-użu tal-foresti. Għanna data ta' skadenza ġdida nista' nipproponilkom flimkien ma' rapporter li hija waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna domna daqsxejn eh, ma' bdejna l-ewwel diskussjoni. Naħseb li dini dan huwa rapport interim għaliex ser jkollna nagħmlu iktar diskussjonijiet iktar tard. Iżda wkoll għandna pjanat smieħ. Uh, jiena nixtieq nagħdi l-kelma lis-sur Panzieri. Naseb li l-lum uh, mux noqogħdu niddiskutu wis fil dettall għalli se jikonna ċans iktar tard niddiskutuh dan iżda jekku jishtiq jgħidilna eżattament iktar dwar dan il-kom minu maċċeraw sur Ansuri muxaw, sur Rula għawek, jina jgħataw fisem li sijar, sur Sondagard muxaw, sur Salvini jgħataw għal daqstant jista jikontribwixi u koll. Sur Pantieri għal daqstant forsi tista tatina rapport dwar progress u situazzjoni u ta' diskussjoni u kol għanna sur Vusinis jinsab hawnhekk maħna mid-DG Enterprise u jekk jogħġbok jek eh, jogħġbok jekk jogħkom xi domandi għalih. Inhu ngħaddu għas-Sur Pantieri. Grazie Presidente. Grazie President. Fil-qosor ħafna. Anka għax eh, se jkunna opportunità li mmorru lura fuq dan il-punt b'mod iktar dettaljat naħseb li waċara l-kulħadd li l-mira tal-proposta ili nwaqfu numru ta' regoli armonizzati fuq il-fabrikazzjoni tal-vetturi agrikoli u li jintużaw anka fil-foresti. Mira prinċipali li nizguraw il-ħidma eh, ottimali ta' suq intern minar ma ninsew il-protezzjoni tal-ambjent u l-kwistjoni ta' sigurta ta' ċirkulazzjoni fuq it-triq fuq posta xogħol. Il-proposta tikkontribwixxi għal kompetitività tal-industrija għaliex tissimplifika l-liġi preżenti fuq l-istandardizzazzjoni. L-aħħar ġimgħat kellna numru tal-laqat ma' ħafna partit interessati u anka membri mill-Komissjoni Ewropea u tħanna f'punti kemm xejn kritiċi msaqt nidħol fil-mertu tagħhom, pero kif għad fit-12 April se jkollna l-okkażjoni illi fiħa jkunu diskussjoni fis ikonna partiċipanti fuq livell Ewropew, partiċipanti anka minn organizzazzjoni interessati. Xtaqt nitkellem però fuq punti speċifiċi l-ewwel kategorija fuq l-atti delegati, it-tieni kategorija is-servizzi ta' wara il-bejħ eh, manutenzjoni, sigurtà, u tiswija tiret kategorija rekwiziti tekniċi u emissjonijiet u raba kategorija vetturi vari fuq il il-tħol fisseħ il-data li stabliċejna kienet l-2014 u ħutu ma kontra l-fat illi dan huwa periodu ta' pis marbut mal-liġi illi appuntu se jizdit propju madan madwar dan iż-żmien nifmu li proposta ta' kommissjoni marbuta mal-2014 sarita biex nevitaw li jkun hemm situazzjonijiet li fiħdanhom il leġislattivi differenti jistgħu jinterferixxu u jitlu xulxin u tajjeb illi inklutu kollox f'regolament wieħed mhux li jkollna 20 direttiva individwali, ma dan kollu rridu nistaqsu li nafusna nittawx naslu għal soluzzjoniet ta' kompromess illi jgħinu nasibu bilanċ bejn iħtieġa li konna armonizzazzjoni u l-eżigenza ta' tant partijiet interessati fil-proċess ta' standardizzazzjoni sabiex ikun hemm anka lokal manuvrar fi żmien hekk intensiv fl-standardizzazzjoni. Din hija anka kwistjoni xtaqt nisħaq fuqha fuq is-servizzi ta' wara l-bejħ l-aċċess għall-informazzjoni teknika għal ġaqsam kapitlu 16 dwar informazzjoni dan ukoll kien fil-mira ta' analiżi dettaljata ħafna saħħu fuq il partikolarità tas-settur hemm kwistjonijiet li huma miftuħa l-impatt potenzjali tal-proposta preżenti għal servizzi ta' wara l-bieħ u anka kwistjoni ta' xaqsu ma' sigurta għal konsumatur wara ovvjament il-proċess ta' tiswija. Naħseb li hawnhekk hemm bżonn naħdmu fuq sistema ta' garanzija illi tejna nirrispondu għal ħtiġijiet tal-intraprizi u tal-persuni li jħduħsib it-tiswija. F'dan il-kampiklu kwistjoni importanti ħafna dik tas-sigurtà u appunt importanti għall-aħħar li tajjeb naffrontaw f'dan ir regolament l-opinjoni tiegħi. Il-fatt illi neħħejna mid-direttiva dwar il-vetturi e dan il-punt iġġalna nirrealizzaw li kwistjoni li xorta se jkonna nitrattaw. Ma nistax neskluduha, aħna staqsejna li servizzi tal-Parlament studju li analizza ir-rabtit bej direttiva dwar il-vetturi u proposta propju sabiex nindirizzaw il-kwistjoni ta' sigurtà. Imbagħad fuq ir-rekwiżiti tekniċi marbuta mal-emissjonijiet, Hemm kwistjoni li qed tiġi diskussa li għandha x'taqsam mal-breaking u eh, aħna rridu nissemplifikaw il-proċedura amministrattiva ma kollu l-dak li marbut mal-BS, breaking marbut mal-BS, dan huwa effettiv anke sabiex insaħħu s-sigurtà. Ma dan kollu jista' jkun hemm mekkaniżmi oħrajn li jistgħu għandhom jiġu konsidrati u li għalihom nistgħu nagħmlu referenza. Faħajnet? vetturi ta' kategorija u mm, kwestjoni għawnek li tqajmet għandax taqsam l-inklużjoni ta' vetturi ma ma jintużawx fitri il-fat li ġaw ġew inkludi f'dan il-regolament juri li hemm ħtieġa għal regolamentazzjoni ta' daw tip ta' vetturi u koll jider li dawn il-vetturi mux sejġu regolamentati għawnek, il-problema li dawn il-vetturi law huma Eh, tractors u lanqas eh, vetturi modifikati. Nitkellmu fuq vetturi illi għandhom karatteristiċi speċifiċi ħafna u hawnhekk irridu naraw jekk neskludu din il-kategorija mir-regolament jew jekk forsi nsibu soluzzjoni oħra ġifri konna kapitlu speċifiku dwar dawn il-vetturi li b'mod esklusiv jindirizza dil kategorija Hemm ukoll żewġ punti oħrajn kwistjonijiet li tqajmu minn operaturi, iħtieġa li nintroduċa kategorija ġdida k sitta li wkoll tqajmet għal dak għandu xaqsam vetturi attivi, vetturi fuq erba roti, simili għal moturi però li jintużaw fil-bidja, simili għal tractors. Umbat is-side by side, il-huma iżar, li jintużaw ukoll sabiex jimbuttaw joj kaxkru naħseb li tajjeb illi dawn insibulhom postom f'kategorija te. Kolla punti li riflettejna fuqhom xtaqt nispiċċa billi ngħid illi għaw sens ġenerali illi hemm bżonn insibu regolament uniku għaliex għandna bżonn nirrispondu bisħiħ għal bini ta' suq intern sabiex niproteġu l-ambjent u sabiex ikonna wkoll pożizzjoni b'saħħitha dwar sigurtà fit-toroq u sigurtà fil-post tax-xogħol. Dan huwa l-qafas ġenerali li fih danu provajna naħdmu l-aħħar ġimgħat. Il-kalendarju semmejtu int President għal daqstant m'għandi xejn sinżid ma dak li għattinti. Uh, ah, well, thank you very much, Mr. Grazie, Mr. Pantieri. Naħseb li tajf għana sommaju tal-iktar punti importanti. Nishtin konferma li l-Komitat li ser għana smiħ importanti fi 12 ta' april li l-koordinaturi ser eh, jipruva l-program tijaw il-lum mwara nofsinar. Mbagħad ser nibatu l rapport ta' traduzzjoni fl-24 ta' Mejju u mm, ser nikkonsidraw dan il pont fl 16 ta' ġunju, mbagħad f'Lulju wkoll u iktar tard f'Ottubru sikna vot f'Imko f'Ottubru u ta' djar plenarja ġewwa f'Novembru. Naħseb li l-timetable eh, ta' komija f'konformità mal-xogħol tal-Council. Ser ikun wkoll smieħ fuq il-muturi iktar tard wara nofsinhar, eh, kwistjonijiet, informazzjoni li iktar Eh, relatata mal-muturi u kol ser nikkonsidraw proposti l mar nofsinhar dwar xi studji addizzjonali għal rapporters u fuq il-informazzjoni teknika u xaħġa li ma semmejtx hija li hija s-sorveljanza eh, tas-suq għaliex naħseb li hemm xi tħassib partikolari li eh, apparat li qed jiġi importat li ma mhuwiex f'konformità mal-approvazzjoni Ewropea għal daqstant qegħdin naħdmu fl-imkien fuq dan issa ser nagħti l-opportunità li xi rapporters biex jizidu xi punti oħrajn li xi diskussjoni komprensiva fuq dan ir-rapport fil-fatt ser f'Mejju u Ġunju u għal daqstant ma naħsibx li għanna l-fejn ikonna diskussjoni sieħa llum ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Sartori li qed s-senjura Suli, Sur Mandez mhux hawn ma nafxek kux il-Sur Kreuzman jixtiex jitkellem, senjura Rula qiegħda jiena diġà tkellimt bħala xedaw. Issa ngħaddu għas-Sur għas-Sinjura Sartori l-ewwel. Grazie President. Propju l-bira fil-axija il-grupp tijaj. Fimkow għallu li sabiex nistostfixi li s-senjura Sulin fuq dar regolament għal daqstant bdejt nanalizza ħtizzjat ilu biss. Jiena naqbel mal-punti eh, li tressqu is-sur Panzeri illi għawnek esponew il-kustanijiet kollha illi huma relevanti f'dan is-settur huma l-istess illi semmew fl-ewwel qari u naħseb illi nifokaw fuq il-kwistjonijiet illi semmew l-ewwel nett dak ta' suq uniku illi fuq naqblu l-koll imbagħad il-kwistjoni tas-sigurtà u l-kwistjoni tal-ambjent huma propju il-kwistjonijiet illi uh, u mal-qalba ta' dan ir-rapport. Kwistjoni ta' tħol fis seħħ ta' regoli hija ħaġa illi ħaniddeċidu fuqha il-kol flimkien. Għal daqstant grazzi li rapporter u naħseb li se jkollna xogħol siwi ħafna f'dan is-settur. Uh, Mr. Sur Kreutzmann, xtaqt iżid xi ħaġa anti? Is-Sinjura Rula. Iva, se nitkellem fil-qosor fuq kwistjoni waħda mod partikolari. Forsi aħna għanna nitkellmu ma' rapporter la lix naħseb li jem ftit crossovers, ftit affarijiet, eh, ftit xol doppju fejn Em, hemm propju xol doppju għonek, eh, propju dak li għandu x'aqsam ma' vetturi fuq zewċ roti u dawk fuq tlet eh, eh, roti u rigward il-dati ta' skadenza mannix mm, l-istess skadenzi naħseb rridu nsibu soluzzjoni għalija. L-emissjonijiet ukoll irridu jittieħdu konsiderazzjoni u garaġijiet indipendenti koll affarietek. Grazzi. sur Salvini? ma kummenti oħra minna ħatijiet il-President fuq dak li qalet is-Sinjura Rula fuq dil kwistjoni rigward il-timing eh, il periodu huwa tajjeb rigward il-vetturi T6 eh, dinja xi ħaġa li toħroġ mid-direttiva ta' vetturi ta' tliet roti jew żewġ roti u hija mistoqsija jekk dawn jintużaw propju bħala vetturi eh, agrikoli. U naħseb l-aħħar punt huwa fuq il-kategorija U. Naħseb hemm bżonn hawnhekk li konna mm, tamir komuni, bżonnijiet għal tamir komuni eh, li kienet kwistjoni għal perjodu twil diġà pajjiżi differenti li għandhom bżonn sistemi differenti u tamir eh, li pereżempju jivvjaġġa fit-triq eh, normali bejn ix-xogħlijiet u naħseb għalhekk hija xi ħaġa tajba li narmonizzaw, nappellaw il-Kummissjoni biex tarmonizza dawn l-affarijiet. U kun hemm xi tip ta' għannes u kol fuq dil-kwistjoni eh, ma nafx għandu xi ħaġa f'moħħu sur pansieri. Eh, sur Vassinas, eh, kont qed nitħasseb se jkollna opportunità li nitkellmu aktar tard iżda forsi tixtieq iżid xi ħaġa oħra bħalissa lex ma tantx għandna żmien. Iżda tista' titkellem la rġajt qiegħed hawnhekk tixtieq tina żewġ punti? Iva. Grazzi ħafna sur President fil-qosor. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Panzera eh, li wara l skopijiet eh, flimkien eh, ma dawk li ntqal mill-Kummissjoni u żewġ kummenti żarf għal dati ta' applikazzjoni b'mod ġenerali mandi lebda kumment fuq il-proposta hija dik li ħanna bħalissa. Iżda fuq id-data ta' applikazzjoni rridu nżommu f'moħħna li hemm kwistjonijiet li ma nistgħux eh, nikkunsidrawhom, pereżempju kwistjonijiet ta' sigurtà bħal brejkijiet u il eh, bżonnijiet ta' wara l-bejħ, eh, kwistjonijiet bħal RMI. Rridu nenfasizzaw hawnhekk li taw kolla konċernati rridu nindrizzaw il-problemi tagħhom u inklużi l-speċifikalitajiet tagħhom eh, brabta ma' vetturi oħra u koll iżda rridu nżommu f'moħħna li hemm politika li konna eh, dan din l-informazzjoni għare mai eh, approvata. Rigward il-missjonijiet, il-kummissjoni, tħares lejn il-meda ta' żmien medja u bħalissa eh, aħna ottimisti ħafna illi se niksbu l-anijiet tagħna għal politika eh, ta' l-arja nadifa U xi ħaġa oħra li qed interess tagħna hija forsi kategoriji iktar kategoriji li konna bżonn f'dan regolament Jiena nista' ngħid li sakemm nistgħu eh, konna ċerta eh, domandi, ċerta provvisti eh, li jiġu kontrollati minn ċerta vetturi u ikonna wkoll l-intenzjoni illi vetturi agrikoli u forestari eh, kollom kwistjonijiet aktar siguri, eh, anzi, fuq l-istess livell ta' sigurta bħal vetturi oħra. Iva, grazzi, ħafna tistaw taraw l-informazzjoni tal-maintenance ta' zamma tal-vetturi u la għaliex il-qafas li taħtu l-operazzjonijiet eh, ta' servizzi huwa differenti ħafna mill-vetturi normali allura nistaqsi jekk il-repair maintenance għandu jkun l-istess eh, f'dan il-qasam. Għad nistaqsu din il-mistoqsija u nindirizzawa forsi aktar tard. Is-sur panzieri, tista' ta' til-ħar kumenti tiegħek, grazzi. Ma solo due battu. Iva, kemtejn sabiex ngħid li naqbel ma' diskussjoni li tinvolvi involvi shadow reporters. Naħseb se jkun tajjeb illi dawn nibdew wara l qatat ta' april meta se jkollna l-ewwel abbozz ta' rapport. U mill nista' nifhem nistgħu nikkonċiljaw bla ħelmut possibbli dati imma din ħaġa li trid tiddeġiti fuq inti sur President. Ukoll anka għal dak l xjaqsam il-vetturi b'żewġ roti. Mill-bqija ħan nippruvaw nitlu f'diskussjoni naħseb tajjeb li naħdmu fi spirtu ta' riċerka b'mod maquta biex niproduċu rapport illi kont tista' tikseb appoġġ wiesa' kemm fiħdan dan il-Kumitat u anke fiħdan il-Parlament. No, I agree with you very much. Naqbel miegħek bisħieħ u naħseb għandna timetable sensibli biex naħdmu fuqu. Iżda nifhem il-punt ta' Sinjura Rula. E, forsi konna bżon ta' laqab bejnietna u mal-grupp tal-Kunsilli la hemm ftit kwistjonijiet li hija tajba li nindirizzawhom. Allura grazzi ħafna dawk il-punti. Sewa, mela naddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda u nilqa' s-Sur Salvini e, li għall-ewwel darba għandu r-rwol ta' rapporter minn mendu naqat mal-Kumitat fl-2009 biex jagħtina hawnhekk l-opinjoni tiegħu eh, abbozz ta' opinjoni eh, fuq pala eh, risposta tal-Green Paper tal-Kummissjoni għal approċ komprensiva tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea. Allura nagħti l mikrofonu lilek Mbagħad għandna Shadow Reporters, is-Sur Shivan, is-Sur Gepard u hawnhekk, is-Sur Groitzman u hawnhekk, is-Sur Kreutzmann qiegħed jiena qiegħed hawnhekk il-ħin qed jafas ftit iżda la għandna Shadow Reporters kollha se jkollna bżonn ftit minuti eh, mingħand kull wieħed biex tikkontribwixxu. Eh, allura issa ir-rapporter. Grazie President. Grazie President. l Staqt xtaqt nirringrazzja lis-Segretarjat tal-Kummissjoni għall kollaborazzjoni tagħhom. Il-test huwa qasir ħafna ovvjament minħabba li ektar la il-Parlament u l-bilanċ ridu nsibu jabej il-protezzjoni tal-konsumatur illi ħassejna li hija kwistjoni primarja u l-protezzjoni tal-interessi leġittimi tal-intraprizi, speċjalment dawk eh, żaru medji Fejf każijiet l-ispejs jistgħu jkunu għolja wisq. Qed nitkellmu fuq approċċ globali fuq protezzjoni ta' informazzjoni personali fl-Unjoni Ewropea u ma' żewġ sibijiet introduttivi għas sit punti ta' wara il-mira u li jkollna test illi u jaqbel jaqblu maħ miegħu il-gruppi politiċi kollha mbagħad nkun nistgħu nadduħ il komissjon il-Kumitat Libe Provajna nsibu bilanċ, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam il-pjattaformi elettroniċi fuq l-internet ta' informazzjoni fejn xiren ta' miljoni ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea eh, ipoġġu għad dispożizzjoni però speċjalment xi ħaġa għandha xaqsam l-intrapriż hemm bżonn insibu organizzazzjoni u uniformità aħna pala grupp EFD is-soltu morru kontra diskorsi ta' armonizzazzjoni dan il-każ, però hija ħaġa meħtieġa għaliex il-protezzjoni tal-konsumatur hija ħaġa illi hija marbuta ħafna ma' il kwistjoni tal-pjattaformi elettroniċu. Il-ħinijiet huma limitati sfortunatament il-deadline għall-emendi hija ta' nhar il-ħamis nofsinhar. Però aħna provajna nżommu pala punt ċentrali protezzjoni tal-konsumatur u għal daqstanti konna attività ta' informazzjoni un kansol nsibu soluzzjoni alternativi għal punti kontroversjali u li konna valutazzjoni tal-impatt, tindinna fl-imkan il-Komissjoni tagħmel valutazzjoni tal-impatt tal-qasam fissati stati membri differenti. Dan huwa abbozz illi magħhom ridun nżidu l-kontribuzzjoni ta' shadow rapporters Aħna wkoll bħala grupp se jkollna xi nżidu, però ma t qis kemm huwa għakonċi it-test aħjar nieqaf hawnhekk u nistenna kontribuzzjonijiet mill-kollegi tiegħi. Uh, well, thank you for your... Grazie, ħafna testijek li naħseb jifoka sew fuq numru ta' kwistjonijiet ta' aspetti ta' suq intern, allura ejja naraw x'jaħsbu x-shadow reporters l-Sur Giovanna l-bidu. Grazzi ħafna, Sur President. Fuq din il-kwistjoni il-mistaqsija dwar id-data personali qed esperienza żewġ problemi ġodda. Żviluppi teknoloġiċi ġodda fil-globalizzazzjoni, il-information sharing, il-sim tal-informazzjoni qed isir fuq livelli differenti u online publicity, riklamar online fuq l-internet, ecc. Issa l-mistoqsija kif nistaw insibu dawn il-metodi għal ġbir ta' data personali. Rridu naraw li ma elementi għandhom rridu jiġu inklużi u l-konsegwenzi ta' ta' localization f'dawn is-setturi. Nispera sur Salvini jekk ma narmonizzawx dil-kwistjoni qatt ma narmonizzaw xejn għaliex l- f'dak li għandu xaqsam għal-personal data u memmek. Tielet punt huwa l-rispett lejn ir-regoli, nemmen illi regolazzjoni personali ta' għanda limiti tagħha hawnhekk u rridu nifmu illi dan regolament mhux se jkun biżejt u rabba punt rridu nieħdu konsiderazzjoni l-interess tal-SMEs ukoll għal raġunijiet importanti li għandhom fl-ekonomija ċirkolazzjoni ta' informazzjoni u l-ħames punt. Il-kjarifikazzjoni ta' assessjar għal notifikazzjoni ta' ksur ta' liġi e, fil-ħajja privata. Tista' tarmonizza daw l-affarijiet biss jekk l-ewwel tiċċara s-sistema ta' notifika ta' partijiet ta' dawn is-sistemi. Issa rigward it-teknoloġija, enfasizzajna l-sforzi upstream biex niproteġu eh, il-sim ta' data personali mill-att ta' design. Dan nissemma u kol f'rapporti oħra u dan u elementi li jista, anzi li nistaw nirreferu għalli f'dan il-rapport u koll. Ra dawn u mawħut mill-punti eh, illi nistaw nkopru għawnek rridu nimmonitoraw eh, l-affarijiet il-mezzi ta' kif jinġabru il-data differenti u dawn huma affarijiet bażiċi hawnhekk. Grazzi. Grazzi. Ħafna suġiva. Signora Geppa. Iva, grazzi ħafna, grazzi ħafna Sur Salvini għax xogħol eċċellenti li għamil hawnhekk. Jina naħseb il-Kummissjoni Ewropea respet komunikazzjoni tajba ħafna u tistaqsi mistoqsijiet ta' importanza kbira ħafna fir-rigward ta' protezzjoni ta' data dinija erja li għal meta ta' żmien twil issa eh, kellha rwol importanti eh, f'relazzjonijiet relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini tagħna u l-istat u l-entitajiet eh, ikkonċernati f'dawn l-aħħar snin u propju f'dawn l-aħħar snin kien hemm bidliet kbar u s-suq eh, ewlieni hawnhekk eh, suq uniku eh, kellu impatt kbir u kiber ħafna lura huwa importanti li nikkonsidraw kif għandna nindirizzaw dwar il-kwistjonijiet. Mhux biss nitkellmu dwar il-kwistjonijiet tal-internet dwar il-pjattaformi soċjali li jeżisti, li jeżistu Twitter jew Facebook Eh, pjattaformi fej zaza eh, tibidlu eh, għandhom anzi ħafna informazzjoni personali fuq. Qed nitkellmu dwar kif il-professjonisti qed jagħtu informazzjoni anka dawk li jbijaw li jew li jixtru rridu regoli fuq meta ċittadini jimlew um, informazzjoni personali biex iċ-ċittadini kunu jafu għal xiex huma deħlin u uh, eh, vizjoni pjuttost wiesa f'dan il-kontest iżda rridu nitkellmu mhux biss dwar iċ-ċittadini, drittijiet ta' ċittadini, rridu nitkellmu wkoll dwar protezzjoni tal-konsumatur fis-suq uniku. U rridu nenfasizzaw dan ħafna iktar fil-pożizzjoni naf il-Sur Salvini għanna ftit spazju, spazju tan huwa limitatu rridu nħallu ftit affarijiet barra, iżda din naħseb hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw. Rridu nenfasizzaw ħafna wkoll diġa għandek fil-pożizzjoni tiegħek, inti iżda rridu nenfasizzaw eh, ħafna fuq it-trasparenza fuq id-dejta b'mod partikolari u għanna bżonn ukoll nassiguraw illi hemm xi tip ta' pożizzjoni li nkunu nistgħu niksbu dik l-informazzjoni lura, l-informazzjoni li natu, u l-aspetti ta' privatezza rridu jiġu konsidrati meta id-dejta tiġi publikata u naħseb rridu bżonn ta' bażi tajba eh, sabiex nkunu nistgħu nagħmlu l-emendi fuq dawn il kwistjonijiet Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Gepard, issa s-Sur Kreuzmann. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nifraħ is-Sur Salvini għal din il-proposta eccellenti. Hija komprensiva ħafna u format dens ħafna eh, li indirizza kwistjonijiet ħafna propju dwar il-protezzjoni ta' data, speċjalment ta' zazah li hija importanti ħafna. ħafna drabi huma ġenerużi ħafna u jippubblikaw il-data personali tagħhom. U nitkellmu dwar it-tneħħija ta' data u dinja xi ħaġa illi ma siġ mod faċli ħafna drabi, rridu noqogħdu attenti li nsibu soluzzjoni sempliċi u sensibbli għal dan. Id-dinja ekonomika trid tkun taf x'tip ta' data tista' tiġi pubblikata u li ma tistax tiġi pubblikata. U din hija xi ħaġa li għandha tkun ċara fuq livell Ewropew. Rridu nippromuovu eh, suq uniku b'bażi waħda biex ninnegozjaw fuqha U t-tielet punt aħna nilqaw il-punt li l-ispejjeż amministrativi għall-MSMEs jissemmew ukoll fuq il-protezzjoni tad-data għaliex dawn l-ispejjeż se jkollhom jinżammu baxxi kemm jista' jkun għaliex l-ispejjeż amministrativi brabta ma' turnover eh, huma uh, ġeneralment eċċessiva, allura rridu nippruvaw inżommu dawn eh, dan il-pis amministrativ b'mod minimu kemm jista' jkun. Allura din hija proposta eċċellenti u aħna nappoġġjaw eh, direzzjoni ġenerali se jkollna ftit amendi illi se nresqu eh, aktar tard. Grazzi. Is-Sur Engstrong. Grazzi ħafna. Jina naqbel mal-kellima preċedenti, naħseb li dinja opinjoni tajba u naħseb li l-dokument ta' ħidma mill-liba huwa tajjeb ukoll. Naqbel dawn huma kistjoni importanti u għandhom ma nistawx niddependu fuq regolament self-regulation eh, huwa ġust li namlu fuq livell Ewropew għaliex dawn ir-regoli għandhom ridu jiġu armonizzati għaliex huma importanti eh, sabiex naħdmu b'mod transkonfinali, allura huwa tajjeb li konna eh, livell eh, armonizzat fuq il-livell Ewropew. U importanti bħal met qabel jiet il-kelim. U fl-istess ħin ma ridux li dan ikun eċċessiv wis ma nistax immorru l-bot wis. Fi Svezja pereżempju għandna dan it-tip ta' leġiżlazzjoni miż snin sebgħin u f'ċerta punt kien hemm sitwazzjoni fejn xi ħadd kien kiteb xi ħaġa fuq blog dwar xi ħbieb eh, li xi ħadd mm, weġġa l-aksa u sfortunatament eh, skont ir-regoli kif kienu miktubin fl-Iżvezja dan waqa eh, anzi mar kontra r-regoli għaliex din kienet informazzjoni li kienet tikser il-liġi u din xorta waħda kienet tot bħala Eh, ksur ta' liġi allora ovvjament dan ma jagħmilx sens f'dak il-każ. U permetul nagħmel kumment fuq kwistjoni oħra li semmit fil-dokument ta' ħidma u jew tajjeb jew ħażin ħafna skont dak li jfisser jiena ma nifhimx eżattament xaw eh, xi jfisser jekk dan ifisser li jekk jiena ħriġt jew noħroġ minn Facebook per eżempju, il-Facebook għandu inneħħi id-data tiegħi, f'dak il-każ huwa hija xi ħaġa tajba u hekk għandha tkun il-liġi. Mill-lat li ieħor, jekk din tfisser li l-internet mod ġenerali rrid jinsab li inti kontent, din ma naħsibx li hija tajba. Bħala eżempju kurrenti nista' naħseb eh, fċerta ex-membri ta' dil-kamra li eh, jixtiequ forsi li l-internet kollu jinsa eh, bihom. Dik mm, dan mhuwiex dritt li huma għandhom. L-ewwel net dan ikun kompletament impossibbli biex jinkiseb u t-tieni punt ma jkunx adattat lanqas jekk ikun possibli li tneħħi affarijiet ehm, eh, li intqalu fuqek minn nisohra per pereżempju. Iżda il-dokument ta' ħidma u r-rapport hawnhekk miexi fid-direzzjoni tajba u grazzi ħafna l rapporter Jiena se nitkellem fl-aħħar sur Tranter. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi Sur Salvini għax xogħol eċċellenti li jagħmel. Palma tafu kollegi, rispett għal eh, eh, data personali u dik familjari huma drittijiet fundamentali taħt iċ-charter eh, f'artiklu 7 huwa sfida però biex nżommu daw l-sfidi fil-dinja globalizzata digitali karatterizzata minn progress digitali avvanzat ħafna għalek għalhekk iridu nassiguraw li fil leġizlazzjonijiet futuri se jkollna pożizzjoni neutrali biex nassiguraw protezzjoni tad-data eh, ixini il-data. Irridu nassiguraw u koll l-standards ta' data protection jinżammu u kem dawk online u offline provizjonijiet, dispozizjonijiet ta' eh, sigurtà ta' data għandhom xjaqsmu eh, mal-videos eh, fit-toro ma' kollox anka inkluż mal-impjegati ma' min jimpiegom, eccetera. U naqbel ma' rapporter li nistaw niksbu dan lan permezz ta' armonizzazzjoni ta' leġizlazzjoni l li ġrajna fl-aħħar 15-il sena li ħafna passi fil-ksur anzi tal-protezzjoni ta' data nkisru minħabba nuqqasijiet fil-leġizlazzjoni. Iżda naħseb ridu nkunu aktar speċifiċi hawnhekk rigward id-definizzjonijiet armonizzati ehm, il-drittijiet u l-proċessar ta' data, eh, trasferimenti internazzjonali u autoritajiet nazzjonali ta' protezzjoni. L-standards għandhom għandhom japplikaw u koll fejn il-data processing mandux jaqsam eh, mux marbut mal l-Unjoni Ewropea u dan għandu x'jaqsam mal data processing u f'dak li għandux x'jaqsam il-cloud computing. U bħala konklużjoni nishtiq nenfasizza li naf li aħna ma nistax nassiguraw li anzi rridu nassiguraw li dawn il regoli għandhom jintużaw u jiġi implementati mod armonizzat fl-istati membri kollha u għandu jkun hemm ruol ieħor li l-individwi kollhom eh, ikunu jafu bid-drittijiet u l-kondizzjonijiet eh, fis-servizzi li jidħlu għalihom. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Trenter. U bħala xedow ta' Sur Salvini nixtieq nitkellem fuq ftit puntijiet il-President. Naħseb l-ewwel Sur Salvini jgħid sew meta jitkellem fuq id-dimensjoni tas-suq uniku, hemm kapitlu eh, fuq dan u naħseb hija xi ħaġa tajba li ninforzaw l-appoġġ tagħna fuq uħud mill-kwistjonijiet li jissemmew f'dak il-kapitlu. Mod partikolari Jina naħseb li l-fat li l-Kummissjoni tħares lejn eh, l-armonizzazzjoni tal-protezzjoni tad-data f'dan il-qasam li bħalissa mod partikolari u għamnek qed kwota direttiva eh, ħafna drabi ma ġietx implementata b'mod adattat mill-Istati Membru din donna problema fil leġizlazzjoni kurrenti u għalhekk nemmen il-kwistjonijiet dwar id-differenzi eh, huma fiħdan il l-istati membri eh, separati. Mhuwiex ċar fil-proposta jekk eh, din hija proposta ġdida, ma nafx eh, ma konċ eżattament konvent fuq ix kienu qed jitkellmu. Iżda nemmen li eh, dawn ir-regoli għandhom jiġu implementati b'mod konsistenti fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U rridu anzi dan rapport jidentifika kwistjonijiet eh, li huma importanti eh, li rridu nsaħħu hawnhekk fl-opinjoni ta' Sur Salvini. Hemm konsensus ġenerali dwar data controllers li l-obligi ġenerali biex jinnotifikaw dawk l-operazzjonijiet huma huwa obbligu anzi pjuttost kbir u ma jżidx il-valur għal konsumaturi b'mod ġenerali u dan għandija xi ħaġa li torbot mal eh, ma dawk li jaħdmu f'dan il-qasam u tajba hija tajba li ntejbu il- il-protezzjoni u naqsu il-pis amministrativ l-istess ħin u rigward eh, il-Working Party grupp ta' ħidma 29 fejn Data Protection Controllers jiltaqgħu flimkien biex eh, jiddiskutu naħseb li eh, biex intuhom rwol aktar formalizzat biex ikun hemm regoli aktar armonizzati u noħol u bjuro forsi għal regolaturi fil-komunikazzjoni. Naħseb li dan u aspet importanti ħafna, allura fuq dawn il-punti kollha naħseb irridu namlu progress fuq. Mem żewġ punti oħrajn li xtaqt namel wieħed għandu x'jaqsam mal-ksur tal-liġi, notifikazzjoni ta' ksur tal-liġi. E, Nixtieq nfakkar il-kollegi tagħkom li bħala rapporter fuq eh, il-drittijiet tal-utenti fir-riforma ta' Telekom aħna ħdimna mill-qrib mal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili fuq il-Direttiva eh, tal-Privatezza u għamilna ħafna xogħol hemmhekk biex niżviluppaw qafas ġdid għal ksur ta' notifika ta' ksur ta' liġi li bħalissa japplika għal kumpaniji ta' telekomunikazzjoni. U Sur Salvini hawnhekk semma eh, li dinja proposta li toħloq ħafna pis u għolja. Naħseb li sissa um, dan mhux qed jaħdem f'dan il-qasam u aħna rassigurajna li din is-sistema ma toħloqx pis u miex għolja. u li jina kuntent u li l-Kummissjoni eh, tħares lejn dan il-passi li għamilna li eh, se jkun hemm aktar leġizlazzjoni meħtieġa biex inkomplu naħdmu eh, fuq dan il-qasam. U nalaq bil-kummenti ta' Sur Engstrom Naħseb li rigward id-data personali dan don qed jirreferi għal kim sejja li id-data tintesa biex nsejħu lajek jekk id-data tkun daħħalta inti ehm, dak li nkiteb fuqek m'għandux x'jaqsam dan m'għandekx kontroll fuq naħseb li din hija kwistjoni li tres qed hawnhekk għaliex ħafna nies sabu li affarijiet li mhux suppost tellaw fuq Facebook qabel jixtiequ inneħħuhom aktar tard iżda mm, huwa f'dak l-ambjent biss iżda naqbel mal-punti li semmejt inti. Allura grazzi ħafna Sur Salvini, issa nemmen illi għandna ftit iktar ħin qabel il-votazzjoni allura jina kontent li s-Sinjura Marie Valenhanoti, eh, da l-Head of Unit fi Digi Justizia, eh, da prezenti maħna, u l forsi tixti tati ftit kummenti fil-qosor un bat nerġa kelma sur Salvini. Allura, signora Bolonxe, eh, nilqa eh, il-mikrofon huwa tijak, grazzi. Grazzi ħafna, sur President. Smajna b'attenzjoni kbira dibattitu ta' dal-għodu u l-punti li tresqu ma simili ħafna għal punti li kienet qed teżamina l-Kommissjoni fil-xogħol prezenti konna qed inħarsu lejn valutazzjoni tal-impatt tal-inizjattiva leġislattiva u dan ħajn ikun ippreżentat sabiex niċċaraw il-Kommissjoni kif se tipproċedi bit-test leġislattiv dan fis-sajf imbagħad se jkollna l-valutazzjoni tal-impatt illi konsidra da kollu illi ntqal. Naħseb li hemm ħafna iktar xisir fil-moment. Is-suq intern huwa importanti ħafna minna ħatana u hija waħda mill-punti l-aktar dajfa fis-sistema f'dan il-kuntest qed nippruvaw nippreżentaw armonizzazzjoni olla u rridu nevitaw illi noħol u piżit amministrativi bla bżonn fuq l-intrapriżi tal-medji, grazzi. Grazzi ħafna. Kemm għaliex ħadd inizjattiva fil-proposta naf l-Sner wedet il-din dan il-komitat qabel elezzjoni u li hija parti mill-pakket telekom, speċjalment kwestjonijiet ta' notifikazzjoni, tajjeb li l-komissarju rispondi tal dan. Il-timetable qabel nerġa' ngħaddi l-kelma lis sur Salvini. Il-Shadow Rapporters għandhom periodu qasir sabiex resqu emendi sa nofsinhar tal-ħamis. Se nikkonsidraw emendi fil-12 ta' April u nivotaw u kol u fil-25-26 ta' Mejju nivotaw fil-Komitat Libe u f'Ġunju nivotaw fil-Plenarja. Sur Salvini sabiex nalqu. Iva l-ewwel net nirringrazzja lil-sitt interventi li kienem wara l-introduzzjoni tiegħu xtaqt faraċ l l-n-seraħraċ l onrevoli ġuvan illi l-attenzjoni għandha tkun sħiħa għandha tmur li l-in mill-grupp eh, politiko tagħna u aħna konxi mill-fatt anka għal kif sema għanta fil filidis l-informazzjoni li nħanġbru me 27 stat membru mbagħad jistgħu jinfirxu madwar id-dinja. Għal daqstant hemm bżonn inkunu ċerti li min jiġbor u min iqassam l-informazzjoni u xaħat li għandu jkun approvat minna ħatana u għandu jkun uniformita fi 27 stat membru sabiex noperaw barra l-Unjoni u fuq dan manna lebda dubju l-istess ukoll mem lebda dubju illi dan għandu jiġi tradott b'tali mod li kunem kemm jista' jkun mill-inqas biżijiet fuq l-intraprizi żaru medje li x dan il-bilanċ huwa bilanċ li tassew irridu nsibu fuq il revoka ta' informazzjoni li tkellmu fuq għall-onorevoli Gebhardt u Kreuzmann dan għandu jkun il-punti wet mill-punti ċentrali fil-rapport u fuq dan l-emendi aħna qed nistennewhom bil-ħerqa ovvjament l-utenti jridu jkunu informati fuq kif l-informazzjoni tagħhom ħad tiġi trattata wkoll flima katini titqassa ma li xina nista' ninkiteb Facebook jew nista' nixtri basket jew uh, mobile fuq l-internet u jien ovvjament trid nkun naf l-informazzjoni tiegħi lil min se tgħaddi li ma' utenti se jkun jistgħu jaraw l-informazzjoni li ma' netwerk soċjali se jkun jistgħu jaraw l-informazzjoni tiegħi. U wkoll l-aħħar punt dwar il-fatt illi l-uniformità għandha tkun eh, punt ċentrali u kol ma sur ma dak li għalli sur Harbor naqbel perfettament il-ħin u kontrina manka l-spazju sabiex neżerċitaw l-opinjoni tagħna ma tliet kumitati l-oħra sfortunatament mhuwiex bizzejiet però sal-ħamis nittama li kolli proposti minnaħa tagħkom sabiex Il-miljoni ta' konsumaturi u utenti li bħalissa mumiex trattati b'mod uniformi fis-27 stat membru jkunu trattati bl-istess mod. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna sur Salvini. Qed nistennew l-emendi anka sabiex ikonna diskussjoni ħarija fuq rapporti għat naddu votazzjoni Għandha numru ta' votazzjonijiet importanti. Nibdew bil-smit ta' tessuti u t-tikketjar marbut ma' tessuti. Nati il-kelma l sur Manders u jekk forsi gruppi politiċi jizguraw li l-tim tagħhom hija Un bat nivvotaw fuq il-rapport Manders, pero l-ewwel Nat il-kelma li Sur Menders għalli jitkellem dwar l-emendi jekk għaw xridu rapportajs jixu intervjenu jekk iġobkom għamlu dan. Madan kollu nittama li Sur Menders jista ikopri dan. Honaf li jem proposti fuq blog votes u kollu xed, intik il-kelma. Grazzi, Sur President. L-għonet xaqt nir-ingrazzi għal kooperazzjoni effettiva ma' Shadow Reporters għalix tajjeb tara kif il koll qed jattendu laqat li organizzati u il koll inkludejna punti personali u ksibna kompromess ġenerali. Xtaqt nirringrazzja lis segretarjat u l-servizzi legali sur Costa de Luca li xamil biċċa xogħol eċċellenti. Din il-lista għandna kopja tal- L-ewwel qari, l-ewwel qari test adottat fil-plenarja, għandna xi tibdil sekondarju minħabba xi emendi u se nivutaw fuqhom permezz ta' emendorali waqt it-tipa test u mill-bqija nittama illi nistgħu nivvotaw kemm jista' jkun unblock anke sabiex nifrankaw daqsxejn ħin ukoll għaliex kif nafu qegħdin 20 minuta tard Umbat, għalda stant nittamal nistaw nivvotaw permess ta' block voting. Nittamal maġoranza kbira, jew anka unanima f'dan il-komitat tivvota l-pozizjoni b'saħħitha fin-negozjati flimkien mal komissjoni u l-Konsil. Il-Kommissjoni qiegħda tappoġġa l-approċċ tagħna u l-Kunsill issa qed jipprova jiddiskuti u jadotta ċertu punti. Nittama illi nistaw nsibu kompromess malajr u wara nofsenar se nattendi laqta l-koordinaturi sabiex naraw niksbux permess sabiex nibdew il-negozjat informali mal-Konsil. Għalix xina naħseb li huwa importanti ħafna li malajka jista' jkun nadottaw dan ir-regolament għaliex li spoġġi punti ġodda fuq il-su eh, u importanti li nistaw nadotaw malajr u ma punti politiċi li rridu naddu minn dan dan il-komitat u jina ċert li nistaw nsibu kompromess mal-kunsil fl-ħar mill-ħar. Minn nivvotaw għalek kun naraw jekk kulħadd jistax jappoġġa dan bekk ikonna pożizzjoni b'saħħitha fissem tal-komitat fin negozjati mal konsil Grazie ħafna. Grazie ħafna. Signora Komi, bella xedo. Iva, grazie President. Jena xtaqt ringrazzja l-rapporter Manders u xedo rapporters l-oħra kolla li xfuq kwestjoni jek diffiċli ekk komplikata nixxina nigzbu pozizjoni konsistenti mill-bidunet, ġifiri mill-2009 sal-lum. U anka f'dan it-tini qari is-saħħa tal-Parlament għandha tintwera vot unanimu jekk possibbli tal-bekk fil-Kunsill ikonna rappreżentazzjoni aktar b'saħħitha appoġġata wkoll mill-pożizzjoni tal-Kommissjoni. Nirringrazzja l kulħadd tal-kollaborazzjoni u nittama li f'dan il-vot nieħdu pass deċiżiv. Mela nivvotaw fuq Nani rapport ma nasib se jkunna bżon vot elettroniku fuq l-ewwel round. Nivvotaw għal daqsant fuq l-ewwel emendi. Jena ser insegwi il-block votes kif proposti mir rapport jekk hemm problemi indikawli. Ħansegwi però il-punt li tressa il-rapport għal-mendaċa, Mr. Mender, so kvur, daw kontra. Tadi kważi motun animum. Artiklu 2 fuq l-ambitu, Sinjora McClarkin, emenda 38 kwavur. Kontra? Taddi. Blok ta' emendi, Mr. Manders, minn 12 sa 20 fuq artikli 4 sa 9 sa artiklu 15 fil-fatt. Daw l-emendi 24 da kavur kontra għaddew. Blok numru 4, emenda 20, inkluża l-emenda orali, illi nsibuha fil-dokumenta votazzjoni sarbajn. Dawk il-let emendi dawk favur. Wet washin sarbajn dawk favur. Kontra. Assistenzi, Attenzjoni jittaddi. Block vote numru 5. Emendi marbuta ma' artiklu 18, 22 sa' 28 u xek. Dawk favur? Kontra? Għaddew? Block vote numru 6. Emendi 41 sa' 42 marbuta ma' artiklu 24a Dak favur kontra għaddew. Emenda 43, weħeda dak favur kontra attenzjoni ta' d-diet. Blok 8, emendi betu 30 sa' 34, dak favur kontra għaddew. Naddu għal-premessi. Ma nasibx għanna votazzjoni ta' unek. Numru 9. Emenda 4. Ija kompromess. Emenda 4. Blemend orali dok favur. Kontra. Għaddit Naddu issa għall-aħħar votazzjoni li se jkollna bżonn noddu fil-fatt u għal daqstant nistaw nivvotaw mod elettroniku. Vot miftuħ fuq l-aħħar votazzjoni fuq it-tieni qari. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddid 30 vot favur, 2 voti kontra u 4 astenzjonijiet. skont il-magni insabu fil-kwoti li għanna bżonna sant ma bżon verifika. Grazzi ħafna, Sir Menders. U naħseb ħatfittax mandat illum fil-qata koordinaturi sabiex niftħu negozjati mal-Konsil sabiex naraw nistaw u ftejm fit-tini għari u xek. u jis. Naddu issa għal-rapport Korola. Nilqa' Viċi President fuq program ta' ħidma fuq Radio Spectrum u intik il-kelma fuq l-emendi qabel nivvotaw. Jina xtaqt nir ingrazzja l-Shadow Reporters għal kooperazzjoni eccellenti li kelli maħom u għal flessibilità illi jurew. Jina xtaqt u kol nir-ringrazzja l-segretarjat għal paċenzja taħħom u jina sodisfatta ħafna bil-kompromessi u rizultati miksuba sissa u nittama li nkun nistaw noħol u riżultat promettenti u bilanċat. Nistaw nibdew nivvotaw. Grazzi, għaw xie kommenti miex do rapporters le nivvotaw għal daqstant. Nibdew b'artiklu wieħed emenda 50 u favur. Kontra, astenzjoni taddi. Emenda 53 dawk favur kontra għaddit emendi 54-55 dak favur kontra għaddib. Emenda ta' kompromess wieħed dak favur kontra għaddit. nandu għal daqstan tal għabbozz opinjoni disa. Ejrita dak favur nasa aħjar nivotaw mod elettroniku. Dijaw disa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit b'24 vot favur u tnax kontra. Emenda 59, punt addizzjonali dak favur, kontra, għaddit. Emenda 60, Mr. Kreuzman dak favur, kontra, għaddit ukoll. Emenda ta' kompromess numru 2 dak favur kontra għaddit. Naddu issa elementa 63-64 identiċi dawn it-tnejn 63-64 dak favur. Nasab niftu l-votazzjoni fuq 63 u 64. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Mistax favur, 20 kontra. Emenda 65 mis-Sinjura Bobinxka dawk favur kontra għaddit. Emenda 66 mis-Sinjura Bobinska dawk favur kontra għaddit. Fuq artiklu 4 żewġ emendi identiċi dawk favur kontra għaddew. Emenda 68 mis-Sur Kreuzmann favur kontra għaddew. Emenda 60, Mr. Xaldemoza dak favur kontra għaddit. Ta' numru 12 emenda 70, Mr. Bobinska dak favur kontra għaddit. Emenda 70, votazzjoni miftu għafu 70. Votazzjoni maluqa ma taddix. Minn 72 minn Hans Mittermeier dak favur niftħu l-votazzjoni fuq 72. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit 25 favur u 11 kontra. Nandu issa għal Dio 13 dak favur kontra għaddit. Emenda 73 Mr. Bobinska, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Imman darba u sebajn, Mr. Bobinska, dawk favur, kontra, għaddit. Imman da 76 u sebajn sebajn? u u 77, imman identiċi votazzjoni miftu għafu 76 u sebajn sebajn? u u 77. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 75, Mr. Mayer, dak favur kontra għaddit. Emenda 78, 79 u 80 flimkien ma' emenda orali dal favur kontra għaddew. L-emendi prinċipali jaqaw. Emenda tlieta dal favur kontra għaddit. Naddu bissa għal numru 15, di 15 mis sinu għakorru l votazzjoni miftuħa fuq numru 15. Votazzjoni maluqa. Ta' dib tisat il-vot favur, 14 kontra. 88 sa' disajn jaqaw. Wieħed u disajn, Mr. Kreuzman, dak favur, kontra, stenzjonijiet taddi. disajn. u disajn, 92 disajn jaqaw. 94 Mr. Babinska dak favur kontra ma taddix emenda 95 Min numru ta' kollegi votazzjoni miftuħa fuq 95 The vote's closed. Votazzjoni maluqa għaddiet 20 vot favur 16 kontra. Naddu għal emenda 96 Mr. Engel, votazzjoni miftuħa fuq 96 il-votazzjoni għamaluqa għaddiet. Għal daqstant 97 taqa u DO 16 taqa u koll. Naqdu għal DO 17, Sinjura Korola, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa għaddiet. Sena DL 98, mis Korola. Korola Dak favur. Se niftaħ il-votazzjoni. Emenda 98, votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni għam magħluqa, għaddiet. F'dan il-każ li jew 18 ta' għawna għal emenda 99 mis-Sinjura Bobinska. Votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 99. Il-votazzjoni hija magħluqa, għaddiet. Issa ser naddu għal artiklu 8, emenda 19 mis sinjura Korola. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 19. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 100 101 jaqgħu Nidu amendi 102-103 li ma l-istess favur kontra għaddiet. 20 bħala żieda. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda wieħed 04 mis-Sinjura Bobinska. Dawk favur, kontra, għaddiet. Issa ngħaddu għal artiklu dissa, emenda wieħed 05 mis-Sinjura Xalde Mose. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa ma ditx. Nadu għal 21 mis sinjura Korola. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 21. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 4 fuq il-premessi dawk favur kontra għaddiet. Issa ser naddu għal emenda 24 mis-sinjura Bobinska dawk favur kontra għaddiet Emenda DO2 dawk favur. Niftaħ il-votazzjoni fuq DO2 mis-Sinjura Korola. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Emenda 25 mis-Sinjura Bobinska. Dawk favur. Kontra. Għaddiet emenda 26 mis-Sur Grek dawk favur kontra għaddiet. Emenda 3 mis-Sinjura Korola Votazzjoni hija miftuħa fuq tlieta. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Għal daqstan temenda 27 hija żieda għal dan dawk favur kontra għaddiet. Emenda erba mis-Sinjura korola, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 28 u 29 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ddiċ. Emenda 31 minn Sur Kreutzmann favur kontra għaddiet. Emenda 30 minn Sur Hans Peter Meyer favur. se niftu l-votazzjoni fuq emenda 30. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Emenda 32 mis-sinjura Bobinta. Votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam għaluqa. Ma ditx. Emenda 33 mis-sinjura Bobinska. Dawk favur. Kontra. Għaddiet. Emenda 34 mis-sur Hans Peter Meyer. Dawk favur. Kontra. Għaddiet. Dio 5 jider li adottata u emenda 35 se nivutaw fuq għal-votazzjoni għam miftuħa fuq 35. Il-votazzjoni għam maluqa ma ditx. Emenda ta' kompromess numru 5 dawk favur kontra għaddiet u issa ser imorru għal Menda ta' kompromess numru 6. Menda ta' kompromess numru 6 dawk favur kontra għaddiet. Issa ser nadu għal emenda uh, 47 mis-Sinjura Charles Mawza l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa ma' 10 emenda 48 Mr. Kreutzmann, dak favur, kontra, għaddiet, emenda, 49 favur, se niftħu l-votazzjoni fuq dan, 49 dak il-votazzjoni għam miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa ser nivvutaw fuq la botta opinjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni elettronika, il-votazzjoni hija miftuħa. il-votazzjoni hija magħluqa. Persuna waħda deċida li ma jivvotax, ma nafx għala. Għaddiet 34 favur u jħed kontra. Proset. Nixtieq nirringrazzja lis sunjura Korola għal dan ix-xogħol. U jiena ħerqan li niddefendi l-elementi tagħna mal-Kumitat tal-Industrija huma ser jivvutaw dal-waqt fit-12 ta' April naħseb u mbagħad wara jkun hemm diskussjoni fil-plenarja. Issa ser ngħaddu għal abbozz ta' opinjoni fuq il-liġi kontrattwali Ewropea mas Sur Hans Peter Meyer. Naf li kien ħafna negozjati bejn il-gruppi politiċi, ġifieri naħseb li ser ikun hemm xi żewġ emendi li rridu nitkellmu iktar tard dwarhom Is-Sur ser jitkellem fismu. Ġifieri iħġobkom trid tintroduċi l-votazzjoni. Grazzi. Jiena minix ir-rapporter jew lanqas eh, dak li abbozza din l-opinjoni. U sfortunatament il-kollega tiegħi is-Sur Majer marit anke l-bira kif ma jiflax, però nixtieq nsemmilkom żewġ punti fuq din il-votazzjoni. L-ewwel qed nixtieq niskuża ruħi li l-lista tal-votazzjonijiet waslet ilkom tard wisq u nixtieq ngħid li mhix tort tiegħi. U ma kienx em xi raġuni ħażina għalfejn domna naqsek. Skużawna però. Il-bira fil diskussjonijiet fil-kumitat aħna rnexxilna noħorġu b'kompromess li kopri 24, 25 u 50 56, skużawni. U nixtieq ngħid li fir-rigward tal-SSR tal-impatt l-għażliet kollha huma konsidrati u hemm għażliet varji. Il-bażi legali għandha teħtieġ konsistenza teħtieġ konsistenza bil-liġi internazzjonali, eccetera, liġi eh, privata, internazzjonali, proċeduri tal eh, conflict resolution u għodda oħra l-konsumaturi, etc. Daw kolla rridu jiġu analizzati għalix dawn huma ta' kondizjonijiet li fil-rigward tal-eżaminazzjoni tal-azliet huma importanti u emenda 56 għatem din il-kwistjoni tal-liġi kontratwali Ewropea u id-direttiva tal-konsumaturi. Għal daqstant aħna għanna ħafna ċanna ninkludu bħala parti minn dell-eżaminazzjoni u nispera li nis jappoġġawa din. Thank you very much. Any shadows want to comment? Okay, let's move on to the vote. Tajja, pejem naddu għal-votazzjoni. Ser nimxi ftit iktar bil-mod għaliex naf li dokument tart u mxie kompromessi. Hemm emenda orali wkoll Naddu l-ewwel mela allura għal-emenda 24 minn għatta kollegi dawk favur. Kontra għaddiet. 25 għal san taqa. Emenda 26 u 29 li ma l-istess il-votazzjoni hija miftuħa fuq 26 u 29. Il-votazzjoni hija maluqa. uħu maddiċ b'vot wieħed biss. Emenda 27 mis-Sinjura Rula. Dawk favur. Kontra. Għaddiet. Emenda 89 mis-Sur Grek. Dawk favur. Se nifsħu l-votazzjoni fuq dan. Emenda 89 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Bit 18 kontra 16 favur. Emenda 28. Msur Ġuvan, Sinjor Le Grip, dak favur kontra għaddit. Naddu għal paragrafu 2. Għalix emenda, emenda, proposta ta' emenda orali, emenda ta' kompromess bejn l-SND li sijar e il gwili e FD li għedin taraw fuq il-lista tal-voti ta'kom. Kwistjonija, fl-im ordni ser nieħdu dawn il-votazzjonijiet l-għu għanet t ngħidilkom jekk nistaqsikom tom xontent il-votaw fuq l-element orali. Iva tajjeb. Fl-opinjoni tiegħi minħabba l-element orali l-iktar waħda radikali, ħan nibżaw fuq għal-ewwel u mbagħad jekk di ta' mbagħad nivvutaw fuq l-element ta' kompromess. Kuntenti bekk? Tajjeb. Sur xwab. Iva, President, Jena segwejt din il-situazzjoni u fil-prinċipju ser jkun hemm żewġ emendi li waslu wara data ta' skadenza u skont l-agenda dan ser ikollu ser ikollu l nivuta fuq il-kompromess mbagħad ir-rapporter. Din mhijiex l-aħħar eżaminazzjoni, forsi segretarjet jista' jagħtina iktar informazzjoni dwar dan. Iva, naħseb li dinja kwistjoni komplessa ħafna, iżda huwa veru li l-emenda ta' kompromess għandu jingħata aktar priorità waqt il-votazzjoni, iżda minħabba li dinja emenda ta' kompromess għal daqstant id-deċiżjoni, eh, persuna li ħajħu deċiżjoni li naraw eżattament li mier iktar il-bot mill- test oriġinali u dik tal-essendi għal iktar il-bot mit-test oriġinali għaliex ah, jidher li qasdi sem xejn mit-test oriġinali fiha. Għal daqstant iridu nieħdu dan il-kompromess l-ewwel. Abbażi ta' dan, l-emendi orali mill-SND sergu li e FD se nivutaw fuq għam l-ewel permezz ta' votazzjoni nominali. Votazzjoni hija miftuħa fuq l-ewel kompromess. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Jiena ma kontx daqshekk ċert kien hemm 36 eh, votazzjoni, kien hemm persuna waħda biss li mbagħad sider fl aħħar Maddiċ, 20 favur, 16, 20 eh, eh, kontra 16 favur, maddiċ għallura. Issa ser jnaddu għal votazzjoni fuq emenda numru 1. Votazzjoni għamaluqa, għaddiet, 20 vot favur, 15 kontra. Allura, skont dan, ser nibqaw għaddejjin għal emenda 35 sewwa. Nistax nifhem eżattament dwar l-split vote. L-ewwel parti hija kopertom il-kompromess. Għandaqsam din hija t-tieni parti. Tajjeb. Din hija t-tieni parti. Dawk favur? Kontra? Għaddiet. Issa ser ngħaddu għal emenda 37 mill-Lewis Grek eh, il-votazzjoni għam miftuħa fuq 37. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. 22 favur, 14 kontra menda 38 mis-Sur Grek. Dak favur. Niftaħ il-votazzjoni. 38 il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Emenda 39 mis Signora Styler. Votazzjoni għam miftuħa fuq 39. Votazzjoni għam magħluqa. Taqa. Għal daqstant naddu għal emenda 40 Mr. Fox. Votazzjoni għam miftuħa fuq 40. votazzjoni magħluqa. ma dieċ emenda 41 mis-sinjura McLarkin dawk favur kontra ma dieċ emenda 42 il-votazzjoni hija miftuħa fuq 42 il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet dan ifisser li 43 A Naddu għal kompromess numru 2. Naddu għal emenda ta' kompromess numru 2, daw favur. Emenda ta' kompromess niftħu il-votazzjoni fuq emenda ta' kompromess numru 2. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. U għal daqstant ser naddu għal emenda 49, il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam għaluqa. Maddiċ. u 51, dak favur, kontra. Maddiċ. Emenda 50, dak favur, kontra. Maddiċ emenda 52 u 53 dawk favur kontra għaddiet. Emenda 55 dawk favur kontra maddiet. Emenda 54 dawk favur. Il-votazzjoni għam miftuħa fuq 54. Il-votazzjoni hija magħluqa maddiet. Menda 56 mis-sur Spitz, paragrafu ġdid. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa, Għaddiet. Amenda 57 u 60. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa, Dinja viċin ħafna l-daqstant ta' Emenda 59. Votazzjoni għam miftuħa fuq 59. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Għal dastan tissa ser ngħaddu għal 63. Dak favur. Kontra. Ma' ditx 61, 65 kien eh, votazzjoni maqsuma fit-tnejn l-ewwel parti se nifutaw fuq l-ewwel parti votazzjoni nam għali votazzjoni hija miftuħa. Fuq l-ewwel parti ta' 61 u 65 il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. għal issa se ngħaddu fuq it-tieni parti li tidher fil-lista tal-votazzjonijiet ta' l votazzjoni hija miftuħa fuq it-tieni parti. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet ukoll vot wieħed. Issa qed nivu qed għandna 35 persuna li qed jivvotaw mhux 36 ma nafx ġara. issa ser naddu All oh, right, okay. So we go to 62. 62. Hmm? According to us, we go to 62. Ser naddu għal 62. ċaħat jaqbel, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. Għanna 36 votanti issa, f'daqqa wahda. Għaddiet. Se nivvota fuq 61, 65 il tielet parti tal ta' dawn il-votazzjonijiet separati dawk favur kontra għaddiet. Tajjeb. Issa ser naddu għal paragrafu numru 9 67 u 70 se nivvotaw fuq dawn iva. Se niftu l-votazzjoni elettronika mela 67 u 70 l-votazzjoni elettronika miftuħa magħluqa u din għaddiet. Ura dan fisser li l-ammendi l-oħra kollha jaw Wissa ngħadu għal ammenta ta' kompromess tlieta il-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni maluqa. u din għaddiet. Allura amenda 73 taqa u issa paragrafu 75 paragrafu 10 dawk favur dawk kontra maddiċ amenda 74 dawk favur dawk kontra u din maddiċ u kon amenda 77 il-vot huwa miftuħ fuq amenda 77 il-vot malu u għonek ma taddix lanqas 18 bit 18 issa emenda 67 dak favur dak kontra għaddit. Amenda 78, paragrafu 10a minn Louis Grek, dawk favur, dawk kontra għadda. Amenda 80 minn Signora McClarkin, dawk favur, dawk kontra ma taddix. Amenda 79 ta' Sur Fox favur, dawk kontra din ma taddix. Amenda 81 mis-Sinjor Steiler. Il-votazzjoni miftuħa fuq punt 81. Il-votazzjoni maluqa. U din għaddiet. 18 eh, favur 17 kontra. Personali li miex qed tivvota mod misterjus jina niprofa nassira assigura ruħi li kullħat jivvota iżda forsi xi ħadd ikun jista' jaġil xejn iktar biex jafas il-buttun jekk jogħġobkom. Din għaddiet b'vot wieħed, allura 82 ta' Allura issa ngħaddu għall-amendat min 83 Sur Fox dawk favur, dawk kontra, din ma taddix. Issa MND 84-85 mis Signora Ruler of Steinler, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Amenda 88 mis Signora Steinler, il-votazzjoni miftuħa fuq 88. Il-votazzjoni maluqa. Din maddiċ. Amenda skużawni jgħid il-President din ġiet adottata b'żewġ voti. Il-President jiskuża ruħu. Allura, 86 u 87 jaqaw. Issa naddu għal premessa A. Allura għanda emenda waħda wieħed u tnejn li huma identiċi dawk favur. Il-votazzjoni miftuħa għal emendi wieħed u tnejn. Il-votazzjoni maluqa. Din maddiċ Amenda tlieta mis-Sinjora Rule. Dawk favur, dawk kontra din għaddiet. Emenda erba taqa, mela, emenda ħamsa ta' Luis Grek, il-votazzjoni miftuħa. Fuq emenda ħamsa. Il-votazzjoni maluqa u din għaddit. Amendi 6 u 7 mis-Sinjora Styler u McLaren. E, il-votazzjoni miftuħa fuq punt 6 u 7 votazzjoni maluqa u din maddiċ. Allura, naddu għall-emenda 8 mis missur Fox u s-signora Rule, il-votazzjoni miftuħa fuq 8 u 10. Il-votazzjoni maluqa. U għal oħra għanna 18 u 18 favur u kontra. Allura taddi. Ta il-emenda eh, disaf ta' Sur Schmidt, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U din għaddit. Emenda 11 l-ura ta' Issa, emenda 12 ta' Sur Fox, il-votazzjoni miftuħa. Emenda 12. Votazzjoni maluqa. U din maddiċ Amenda 14 ta' Signora Styler, il-votazzjoni anzi dawk favur, dawk kontra, din għaddiet bitċar. Amenda 13 allura ta' emenda 18 mir rapporter il-votazzjoni miftuħa fuq emenda 18 il-votazzjoni maluqa u din għaddiet. Matanna emenda 15 ta' Sur Fox, dawk favur, dawk kontra din maddiċ. Mbagħad għandna emenda 17 jekk min jisir zbali jgħid il-President. Iva ta' Sinjura Styler dawk favur. Naħseb aħjar nifsu l-votazzjoni fuq emenda 17 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ. Allura għanaddu għall-emenda 16 ta' Signora Ruler, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Emenda 19 ta' A. Mbatt emenda 20 ta' Sur Fox, dawk favur, dawk kontra, ma taddix. Emenda 22 ta' Signora Styler, il-votazzjoni miftuħa fuq emenda 22. persuna misterjuża da ma votaċ, allura votazzjoni maluqa jgħid il-President. U din għaddiet bejn 18 għal 17 il-persuna, allura forsi il-persuna misterjuża eh, setet taffetwa, iżda din l-amenda għaddiet, allura naddu għal vot finali mill-ewwel. Too late. Il-President jgħid li persuna misterjuża ma tistax terġa' tivvota. vota l-għalix kienet tar twis. Viċi rapporter tixtieq tgħid xi ħaġa qabel il-votazzjoni? Le, mela, niftħu l-votazzjoni għall abbozz kollu kif inhu l-votazzjoni miftuħa bisħieħ għal kulħadd. Issa, kullħat vota din id-darba, sewa, il-votazzjoni maluqa. Allura, l-opinjoni għaddiet 20 vot favur, 3 kontra u 13 l-astenzjoni. Allura, grazzi ħafna, Sur Majer. Nasib li se jkun hemm eh, xogħol interessanti fil-qasam legali biex naraw biex l-opinjoni tagħna eh, jgħaddu eh, eventualment iġi trasposta fil-liġi. Allura, grazzi ħafna, issa ngħaddu għal l-opinjoni tas sur Tranta Filidis fuq eh, l-Innovation Union, Unjoni ta' Innovazzjoni, ma nafx jekk tixtieq eh, tgħid xi ħaġa. Fa grazzi ħafna sur President jiena nixtieq nirringrazzja l shadows kollha l-assistenza tagħhom is-segretarjat għal eh, xogħol illi għamlu palma tafu kena l-ewwel laqgħa tagħna li fiha ddiskutejna l-opinjoni u provajna nieħdu l-proposti kollha bil-fom li kien hemm dak iż-żmien u fuq dan abbażi ta' dan formulajna eh, l-ewwel abbozz u numru ta' emendi bil-miktub u eh, disa u erbajna emenda u nixtieq nringrazzja l-kollegi kollha għall kontributi tagħhom eh, tassew kienu tajnuna li jilna u test allura eh, s-saxħax eh, u kibber fid-daqs u Jina xtaqt eh, nikseb kompromessi sabiex nkunu nistaw namlu l-votazzjoni tal-opinjoni tajba kemm jista' jkun, l-ħaqna tmin kompromessi u nixtieq insemmi illi kompromess wieħed ismi mhuwiex miktub hawnhekk iżda jiena nappoġġja dan il-punt bisħieħ U sfortunatament ma nistax nappoġġa l-kompromess tnejn e, rigward il-bqija l-kompromessi l-oħra naqbel magħhom nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li koperaw miegħi u produċejna naħseb e, li huwa dokument għal kumitat tagħna dokument ta' opinjoni għall Innovation Union, Unjoni ta' Innovazzjoni, u nixtieq nirringrazzjahom għal darba U grazzi ħafna sur President, grazzi. Grazzi. Ħafna naħseb din hija opinjoni importanti ħafna l li xturi l-impenn tagħna f'dan il-proġett eh, kruċjali eh, li ġi prezentat ftit ta' xurilu, allura hija ngħaddu għal votazzjoni. Eh, amenda ta' kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Allura issa ngħaddu għall emenda ta' kompromess tnejn, dawk favur, dawk kontra, u din għaddiet ukoll. Issa ngħaddu għal-emenda 11 bħala addizzjoni dawk favur, dawk kontra addit. Emenda ta' kompromess tlieta dawk favur, dawk kontra din addit. Emenda ta' kompromess erba dawk favur, dawk kontra din u ukoll. Emenda ta' kompromess ħamsa dawk favur, dawk kontra addit. Issa ngħaddu għal emenda 26 dawk favur, Emenda 26. Dawk favur, dawk kontra, din għaddit. Emenda 44 għallura ta' Emenda ta' kompromess 6, dawk favur, dawk kontra, għaddit. Mra naddu għal eh, emenda ta' kompromess 7, dawk favur, dawk kontra, u ukoll. Għanna naddu għal amenda 36 missur repo fejn hemm split vote hawnhekk Allura inressa għal votazzjoni Inressa eh, l-ewwel parti għal votazzjoni, l-ewwel parti il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. U din m'għaddiġ. U issa t-tieni parti dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Amenda 37, naħseb xorta rridu nivvutaw, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Amenda ta' kompromess 8, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Bat naddi għal-amenda 5, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Amenda 9, dawk favur, dawk kontra, għaddiet din ukoll. Mbagħad għandna amenda 25 bil-parti korrespondenti dawk favur, dawk kontra din għaddi ukoll. Amenda 45 bi split vote. Allura nieħu l-ewwel parti ta' emenda 45 dawk favur, dawk kontra din għaddiet. U it-tieni parti tal-emenda 45 dawk favur, dawk kontra għaddiet ukoll. Amenda 13 dawk favur, dawk kontra għaddiet Emenda 8 ta' sur grek għanna split vote hawnhekk dawk favur l-ewwel parti dawk kontra din għaddiet bitċar it-tieni parti. Għanamlu votazzjoni, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Votazzjoni maluqa. U din maddiċ. Emenda erba dawk favur, Il-votazzjoni miftuħa fuq emenda numru 4. Il-votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Mikkejja l-Sinjura Karola ma votaċ. Amenda 49, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Amenda 43 tas Sinjura Assolina. Il-votazzjoni miftuħa fuq amenda 43 il-votazzjoni maluqa u din maddiċ. Sewa. Issa wassalna fl-axħar vot mod elettroniku il-votazzjoni miftuħa għal vot finali. Il-votazzjoni maluqa. Allura din għaddit bi 35 vot favur, ħadd kontra astenzjoni waħda. Grazzi ħafna għal dan ix-xogħol tajjeb ħafna mill-rapporter e, u żgur li l-kumitati se jieħdu nota ta' dan ix-xogħol. Allura issa ngħaddu għall aħħar votazzjoni, l-aħħar lista ta' votazzjoni, se nfakkarkom li l-kummissarju ġej fil-11 nofs allura e, ibqgħu hawnhekk biex tisimgħu. Baqa' ħafna ħin għal dan l-aħħar vot. Is-sur qabartu tu hawnhekk. Iva, tixtieq tintroduċi l-vot hawnhekk għalina jek joġbok. Iva, grazzi ħafna. Iva, ħna qed nivvuttaw fuq il-servizzi soċjali u eh, ta' interess ġenerali, nixtieq ringrazzja l daw kollha li jenuni eh, fuq dan ix-xogħol sur Schmidt, sur Konfa, eh, sur Filides, mod partikolari, grazzi ħafna l-kooperazzjoni u għax-xogħol sib li Grazzi ħafna l-segretarjat ukoll. Għanna test li naħseb ftemna fuq u joffri approċ prattiku u jisħaq il-politika pratika li tati eh, għal servizzi soċjali li rridu kunu ta' kwalità olja, moderni u taċ li kunem aċċess għal kulħadd. Il-Komitat ta' impjegu u kol ta' Sur Delut, mat partikolari u kol, eh, tkellem fuqu, u l-emendi huma eh, fit kienu sa' 31 ta' marzu, anzi se jkunu sa' 31 ta' marzu se niddiskutu għom aktar tard ukoll. Eh, grazzi ħafna għax-xogħol illi eh, huwa tajjeb ħafna. Mm, kuntent ħafna li nista' nivvota fuq dan ix-xogħol, naħseb huwa l-ewwel xogħol tiegħek ukoll. Allura, kompromess eh, numru wieħed dawk favur, dawk kontra, dan din għaddiet. Allura, naddu għal-emenda Sur Tranta Filidis. U l-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 5. Votazzjoni maluqa u din maddiċ. Emenda 6 ta' Sur Grek dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Emenda 7 mis-Sur Professur De Campos, dawk et nis astenna u l-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda seba. Emenda seba. Kont qed nistenna lilek sur xwab biex insejjaħ votazzjoni elettronika. L-votazzjoni magħluqa persuna misterjuża reġgħet ma vvutax iżda ma għaddiċ. Naħseb xaħat mux qed jafas eh, bizzejiet il-buttuna, supposti il-kombozza. Iżda din maddiċ xorta waħda. Amenda ta' kompromess numru 2, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Allura issa naddu għal amenda 13 tas sur kanfan, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Amenda 14 tas sur grek, Amenda uh, 14 dawk favur, dawk kontra, din biċċar għaddiet. Emenda ta' kompromess tlieta, dawk favur, dawk kontra, din għaddiet. Issa naddu għal-emenda 19 ta' sur grek. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 19. Il-votazzjoni maluqa u din ma' għaddiċ. Emenda ta' kompromess erba dawk favur, dawk kontra. Din biċċar għaddiet ukoll. Allura issa ngħaddu għal emenda 26 bħala addizzjoni tal-kompromess erba ta' emenda ta' kompromess erba. Votazzjoni miftuħa għal punt 26, għal emenda 26. Il-votazzjoni maluqa u din maddiċ. Emenda 27 ta' Sur Schmidt dawk favur dawk kontra din għaddiet. Emenda 28 ta' sur Grek, il-votazzjoni miftuħa fuq emenda 28. Il-votazzjoni maluqa. Din, maddiċ. Emenda 29 ta' sur Grek, dawk favur, dawk kontra. Din għaddiet. Emenda 33 ta' sur Kanfen, dawk favur, dawk kontra għaddiet. Emenda 34 ta' sur kanfin għanna split vote hawnhekk. Allura niftaħ il-votazzjoni għall-ewwel għal niftaħ il-votazzjoni jgħid il-President għall-ewwel parti il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din għaddiet. Issa t-tieni parti. Nressa għal-votazzjoni, qed niftaħ il-votazzjoni, għat-tieni parti, il-votazzjoni miftuħa fuq tieni parti. Votazzjoni magħluqa u din maddiċ. Allura issa naddu għal votazzjoni tal abbozza tal-opinjoni, il-votazzjoni hija miftuħa għad-dokument kollu. Votazzjoni maluqa? U din għaddiet berba' tletin favur u tnejn kontra u mem lebda astenzjoni. Grazzi ħafna. Allora, grazzi ħafna kollegi tal-kooperazzjoni ta'kom. Allora issa nissuġġerixxi biex eh, nwaqfu l-laqa jekk joġobkom kunu għaw fil-11 u nofs għal mistoqsijiet kom għal viċi President Taljani li se jkellimna dwar il-programm tal-futur tiegħu allura eh, nħedġiġkom tkunu għaw fil-11 u nofs. Grazzi. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite... Senjuri nistidinkom. Teħdu Poskom nistaw nkomplu bil-qatana. Grazzi ħafna. Passoltu. U għagost bieċirti tija illi nilqa fostna il-Viċi President tal-Kommissjoni, Sur Tajani, li għu responsabli għall-industrija u l-intraprizi u ovvjament għandu responsabilta għal eh, dossiers importanti ħafna su suq intern, dossiers li aħna u kollet nitrattaw. Huwa pjaċir u koll li nil-għaw hawnhekk fil-kumitat għaliex nafu li inti tieħu xogħolna serita ħafna. Formalment dan huwa parti mid-dialogu strutturat bejna u l komissjoni fuq il-programm ta' ħidma għal-ġejjeni dal-komitat ġa għandu rabtiet saħħithom mal-Komissjoni ma nix bżon dialogu strutturat għaliex id-dialogu l-ħin kollu impenjati fih. Dan ma jfissirx aħna maħniex kultant kritiċi għal xogħol qed isir, imma dialogu hemmhekk qiegħed. Pal per eżempju dal-għodu tkellimna fuq il-direttiva fuq il-tractors u għanna kol il-direttiva fuq il-moturi l-umar nafsinar tista tara l-daqstant li partik kbira miċxol xol tagħna jaqatat il-portafol tiegħek il-fatt. Nafra tkellimna dwar il-programm ta' ħidma tiegħek. Mbagħad il-kollegi se jistaqsuk mistoqsijiet jew jagħmlu kummenti. Mbagħad intik l-opportunità tirrispondi. Jekk jogħġbok, meħba magħna. Grazzi ħafna. Michael. Kif tafu kull darba illi nerġa' nżur il-Parlament, jiddejjem nkun eh, kontent li niġijaw, il-Parlament baqaf qalbi wara tant snin illi għattajt fuq dawn il-bankijiet. Għal daqsant il-rapport mill qrib li rrit ikun hemm bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament għalija hija ħaġa ta' importanza kbira. Kif tafu din is-sena kont qed nipromovi numru ta' inizjattivi importanti ħafna sabiex immexxu l qudiem il-politika Ewropea favur l-industrija kif tafu tajjeb il-mira prioritarja tiegħi li npoġġi fiċ-ċentru tal-inizjattiva politika tagħna l-ekonomija reali u b'ekonomija reali irridu nfissru tkabiru żvilupp tas-suq intern. Għal daqstant, l-azzjoni li dun niżvolġu minnista issa sal-ħar tal-leġislatura hija azzjoni ta' importanza kbira. Hija importanza kbira li hija li xinħoss illi wara l-kriżi nkunu nistgħu nelbu d-diffikultajiet billi niskopru miġdejt l-ekonomija reali u l-laqwa strument sabiex nelbu l-sfida li għanna qoddimna. Soddisfazzjon kbir, nistanajt ngħid l-erba inizjattivi strateġiċi li huma inklużi fix-xogħol ta' ħidma tal-Kommissjoni għall-2010-2011 minnhom minnom ġew adottati fl-2010 qed nitkellmu dwar l-Unjoni għall-Innovazzjoni inizjattiva illi kontet naqsam mal kummissarju Logan Queen u koll il-politika industrijali il-ġrida t l-oħra għandhom xaqsuma l-standardizzazzjoni ħatkun adottata bej april u Mejju ta' din is-sena, kif ukoll ir-raba hija l-istrateġija għall-internalizzazzjoni tal-intrapriżi żaru medji illi se tiġi approvata mill-Kommissjoni sal-aħħar ta' din is-sena. Issa qed naħdmu fuq inizjattiva strateġija ġdida, jiġifieri Single Market Act, li taqa' taħt il-Kummissarju Barnier ma' tinvolvi li li pala komissar responsabli għal movement ħiles tal-merkanzija u il-test fil ġmat li ġejjin ħat adotta eh, eh, komissar ħat adotta test illi tisħaq fuq żewġ elementi li naħseb li huma essenzjali għall iżvilupp tal-interpriżi żaru medju ta' biex nagħtu nifs ġdid l suq intern, ġifiri l-aċċess għall kreditu fuq naħa u sigurtà ġenerali tal-prodotti minnħal oħra li huma elementi li huma inklużi wkoll f'reviżjoni reċenti tal-Small Business Act illi huwa strument fundamentali ieħor sabiex inwaqfu dawk il-kondizzjonijiet li hemm bżonn sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jisfruttaw bisħiħ is-suq intern tagħna. Fil-qasam ta' semplifikazzjoni tal-11 l-inizjattiva eh, illi eh, sena adottaw tlieta ġaġew adottati erba sena adottawhom din is-sena u l-erba li fadal se jiġu adottati fl-2012. Kollox ma kollox il-kontribut tiegħi se jkun importanti għal programm ta' simplifikazzjoni illi qed tmexxi il qudiem il-Kummissjoni. Il-mira tal-lum illi magħkom nitkellmu dwar is-situazzjoni preżenti, nitkellmu dwar l inizjattivi li għandna ġejjin għal din is-sena kif ukoll għas-sena li ġejja ġifri l-2012. Għan nitkellem għal daqstant fuq sorvilenza tas suq intern, standardizzazzjoni, inizjativi marbuta ma' settur tal-vitt tal-karozzi, u nitkellmu b'mod partikolari fuq il-kwistjoni tal-reġistrazzjoni. Għal daqstant nindirizza wkoll il-kwistjoni tal-proġetti pilota innovattivi fil-kontratti pubbliċi u ħantikom ukoll aġġornamenti dwar ċertu inizjattivi importanti li fuqhom qegħdin naħdmu flimkien, iġifieri tessuti u direttiva dwar il-ġugarelli kif ukoll l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-ġugarelli fl-istati membri. Kwistjoni delikata u ħantikom aħbarijiet mhux tant pożittivi f'dan il-qasam. Fuq tas tassu dan huwa punt ta' importanza kbira li xi provdi l-bażi ta' ħidma tajba tassu intern. Idħol fis seħħ ġifieri l-ewwel ta' jannar 2010 tar-regolament 765/2008 fil-qasam ta' vigilanza ta' su kontribwixxa sabiex immexxu l-qoddim il-politika tagħna f'dan l-ambitu u li natu imputatura deċiżiva fitħul fis seħ ta' regolament il monitoraċ ta' suq ġiet stabilita bħala priorità mhux biss għall-Unjoni, mhux biss sibna dan fil-komunikazzjoni tiegħi fuq il-politika industrijali fl-erja ta' globalizzazzjoni imma wkoll komunikazzjoni lejn qatt għas-suq uniku. Jina sodisfatt li l-Parlament Ewropew mod partikolari Aziz President, il-Kumitat ta'kom jappoġġa b'mod sħiħ il-Kummissjoni Ewropea f'dan l-eżerċizzju sabiex intejbu unsaħħu s-sistemi ta' kontrolli fuq prodotti importati jew maħduma fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport tal-Onorevoli Charles de Mose adottata dan ix-xar hija riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li eh, ġit wara jirriflettu dana kollu bliktar mod evidenti. Personalment jiena konvint pala ma qalet anka rapport pal ma qal rapport xar Mose li konna sistema wahdanija ta' monitoraġġ applikabbli għal prodotti kollha destinati għal konsumaturi jew professjonisti. Kemm dawk armonizzati u kemm dawk mhumiex. Sistema unika toffri numru ta' vantaġġi fil-fatt għal konsumaturi li kollom li għanna responsabilta li niproteġu. Autoritet nazjonali illi se adottaw mezzi sabiex ikun hemm sorveljanza tas-suq imma sabiex ukoll iwaqfu ekonomija ta' skala u anke l-operaturi ekonomiċi li ħajkollhom garanzija ta' kompetizzjoni leali. Minħat tiegħi kelli okkażjonijiet diversi sabiex ninformakom dwar dawn l-aspetti propju f'Novembru li għadda u Fitra li batti President Harber tkellimt fuq l-importanza illi insaxħu dan il-pilastru tal-proċess leġislattiv. U kol, sammilkom aġġornati fuq attivitajiet illi għaddejjin u dawk li se jiġu zilupati fil-ġejjini. Tajpwis, l għennet jina konvinti li huwa meħtieġ li jkollna sforz notevoli sabiex ikun ekwivalenti u komparabli id-dispożizzjonijiet adottati minn awtorit nazzjonali u anke l-istrumenti ta' kontroll stabiliti fuq livell nazzjonali. mira li ma nistawx nilħu bazzjonijiet sporadiċi u temporani għal daqsan trid ikollna rizorsi adekwati u approċċ koerenti. Barra minnek, l-attwazzjoni ta' din il-politika hija ħaġa komplessa u diffiċli ħad titlob sforzi ta' koordinament minn tal-Kommissjoni sabiex nevitaw differenzi nuqqasijiet u anka punti li nistgħu ninsew forsi. Ippermettu li nindikalkom tliet azzjonijiet li nħoss li huma prioritarji. L-ewwel, irridu nwaqfu programm ġenerali pluri annuali fej l-attivitajiet ta' organizzazzjoni ta' attuazzjoni ta' sorveljanza ta' suq jitnizlu fl-istaw speċifikati ta' biex nidefinixxu il-ħtiġijiet, l-istrumenti, l-modalitajiet sabiex nizguraw il-vigilanza għal-menu għalla xarxin li ġejjin. Elementi prinċipali tal-program huma ġa qed jiġu mfassla. Il-Kommissjoni għandha tkun tista' tadotta deċiżjonijiet konkreti dwar dan il-qasam sa l-axar tas sena li ġejja. It-tieni azzjoni prioritarja irridu naraw li kunem revizjoni tal-qafas leġislattiv fil-qasam ta' sorveljanza tas-suq. Fil-fatt, ġa qed nikkontemplaw possibilità li sal-aħħar ta' din is-sena id-direttiva fuq sigurtà ġenerali tal-prodotti Jina għadu flimkien sam biex ikunna test uniku ta' sorfinanza tassu eh, dak li nsibu fil-direttiva dak li nsibu fil-regolament 765 tal-2008. Iġveri konna għafas regolatorju uniku li kun konformi mal rekomendazzjoni ta' Parlament Ewropew fil-rezoluzzjoni fuq il-kwestjoni adottata propju dan ix-xar. It-teletazzjoni rridu niżguraw l-attwazzjoni tal-affas permezz ta' azzjonijiet orizzontali, per eżempju, kooperazzjoni effettiva mal-forzi ta' dwana u ikkonna motituġe komuni ta' valutazzjoni ta' riski li definixxu b'mod komuni programmi ta' sorveljanza nazzjonali imma anka permezz ta' azzjoni koerenti kif ukoll kooperazzjoni amministrattiva b'saħħitha. Daw l-azzjonijiet barra minn hekk għandhom ikunu tradotti fil-prattika mis-settur industrijali, inklużi fil-regolament 7765, jiġifieri tliet kwarti tal-prodotti industrijali bħal ġugarelli, karozzi, makkinarju, tamir elettriku, eċetera, eċetera. Niġu issa għal tikketta ċeqe. Impossibli titkellem fuq il-sorvenanza tas soq minn ma titkellem dwar it-tikketta fundamentali għal ħidma tas-suq intern u tal-moviment ħieles tal-prodotti għaliex titrasmetti messaġġ ta' effiċenza ta' sistema regolatorja tagħna fil-qasam ta' sigurtà tal-prodotti. Fuq eh, talba espliċita tal-Parlament il-Kommissjoni kienet tippromovi kampanji ta' informazzjoni fuq it-tikketjar li kienet indirizza l-operaturi ekonomiċi speċjalment l-SMEs u anka l-konsumaturi. Il-Kommissjoni bdiet dil-kampanja fil-bidu tal-sena 2010 u hija soddisfatta ħafna kemm mill-iżviluppi kif ukoll mir-riżultati miksuba minn dil kampanja. Il-feedback kollha li għandna dispożizzjoni tagħna hija pożittiva. Wara l-adozzjoni tal-qafas regolatorju għal moviment ħieles ta' swieq fil-2008, il-Parlament talabni ħafna drabi sabiex neżaminaw l-possibilità li noħol u tikketta Ewropea għal protezzjoni tal-konsumatur. Fil-preżent, kif ġa anka semmejt fl-axar dibattitu parlamentari fej konna qed nindirizzaw il-kwistjoni jiena konvint il-kredibilità ta' tikketta u sigurtà ta' prodotti huma ta' importanza kbira sabiex ikkonna sorveljanza effettiva tas-suq u li huwa importanti wkoll illi l-ewwel net l-isforzi tagħna ninvestuhom sabiex nilħqu din il-mira. Madonna kollu jiena u nikkonferma li jiena dispost li nizamina mill-ġdid il-sistema tagħna u l komissjoni se tippreżenta f'Settembru 2013 test fuq l-attuazzjoni ta' regolament 765 tal-2008. Issa dwar il-konformità ta' 10 direttivi fil-qafas leġislattiv il-ġdid Sabiex ma lekem jista' jkun il-pakket dwar il-prodotti jidħol fis-seħ, konvenzjoni ħatotta numru ta' proposti li ħajkun adottati sas-sajf sabiex għaxar direttivi fil-qasam tal-prodotti jkunu konformi mal-deċiżjoni 768 tal-2008. Issa, niġu għall-standardizzazzjoni. Ġa, id-diskutejna dan il-pont f'Ġunju. Tas-sena li għaddiet, waqt eh, l-audition għadħok organizzata mill-President Harber u l-Kumitat. Għadna dikinar għal kommissjoni qed taħdem fuq reviżjoni ta' sistema Ewrotiva ta' sistema Ewropea u anka għadna nota ta' punti li tqajmu fid-dibattitu anka riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru li għadda fuq il ġejjini tal-istandardizzazzjoni. Riżoluzzjoni illi tatna messaċċar, reviżjoni u mhux rivoluzzjoni. Fil-fatt il-Parlament saħa il-reviżjoni proposta għanda tkun ibbażata fuq il-punti li iktar saħħithom ta' sistema eżistenti u li ma jkunx hemm modifika tibdil sostanzjali, ġifieri m'hemmx rivoluzzjonijiet, ma dan ikollu hemm bżonn waslu rimedju għal nuqqasijiet li hemm Kif għaddu għattu il-proċeduri ta' standardizzazzjoni huma jimxu bil-mod wis huma komplessi wis u koll irdu ntejbu il-parteċipazzjoni effettiva tal-SMEs tal-konsumaturi u l partiti interessati kollha. Konsegwenza l-Kommissjoni se adotta dal-bej April Mejju komunikazzjoni strateġika dwar l-istandardizzazzjoni kif ukoll proposta leġislattiva. Il-mira prinċipali ta' żewġ dokumenti hija li ntejbu il-ħidma tas suq intern nħaffu u nimmodernizzaw proċeduri ta' standardizzazzjoni sabiex ikun hemm interoperabilità u sabiex nippromovu innovazzjoni fuq is-suq dinji li tant qed jevolvi b'mod eh, maġġel. Fuq l-settur tal-karozzi tal-vetturi sar ħafna u għadna nagħmlu ħafna fil-fatt jiena xtaqt nisħa illum fuq żewġ aspetti partikolari, standard il-reġistrazzjoni tal-vetturi u anka il-leġislazzjoni li taqt se tkun magħna. Fu reġistrazzjoni l-intraprizi u ċittadini għadhom jiffaċċew diffikultà fit trasferiment ta' vetturi illi kienu reġistrati minn stat membru li jumbat li du jaddu għal stat membru ieħor fil-preżenti stati membri jimponu fuq il-karozzi li jduru fil-pajis li jkunu reġistrati mill-autoritet nazzjonali skont regoli nazzjonali. Dan ifisser illi meta ċittadin jew intrapriża jkollhom u l-karozza trid tiġi l-ewwel direġistrata mbagħad reġistrata mill-ġdid fl-istat membru ta' desfejn tkun sejra l-persuna jew l-intrapriża. L-proċedura ta' direġistrazzjoni ħafna drabi karatterizzata minn titwil burokratiku zejjed illi eh, fej jiġu mitluba informazzjoni tekniċi li mhux dejjem ikollu il-proprjetarju tal-karozza naħseb il-koll ħaġa li ġrat l-inna u jekk ma rridux naħlu ħin dejjem trid iddur għal aġenzija speċjalizzata u dan ifisser spejjeż addizzjonali għaċ-ċittadin. Sabiex nindirizzaw dil kwistjoni fejn dan is-suq intern sal-aħħar ta' din is-sena, se nadottaw inizjattiva ġdida li ħat simplifika il-modalitajiet u l-kondizjonijiet tal-direġistrazzjoni tal-karozzi li ġad ġew reġistrati stat membru ieħor. Id-dispożizzjoni jew waħda mill-azzjonijiet indikati fil-rapport 2010 fuq ċittadinanza tal-Unjoni li tinkludi l-att tas-suq waħdini tal-2010. Fit-3 ta' Marzu 2011 il-Kummissjoni Ewropea bdiet konsultazzjoni pubblika ħadkun miftuħa sa' 26 ta' Mejju ta' din is-sena sabiex nidentifikaw il-diffikultajiet prinċipali nitaqgħu magħhom ċittadini u intrapriżi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' direġistrazzjoni tal-vetturi. Il-konsultazzjoni se titrasmetti l-opinjoni ta' ċittadini u da' kollha interessati u se servi kif tafu sabiex indaħlu fis-seħ azzjonijiet sabiex inneħu l-ostakli għal moviment ħieles tal-prodotti. Eh, fuq il-regoli dwar i-vetturi prezenti u tal-ġejjini, semplikazzjoni u amalgazzjoni tal-vetturi. Fl-aħħar snin il-qafas regolamentattiv kien sottopost għal sforz intensiv ta' semplifikazzjoni fej riżultat l-iktar viżibli huwa it-tnaqqis drastiku tal-numru ta' atti regolatorji l-amalgazzazzjoni tal-vetturi u anke daw kummerċali palissa jammexxija minn direttiva unika bażika, id-direttiva qafas 2007-46 u minn seba regolamenti individwali. Il-qafas regolatorju għal eh, muturi il-vetturi ta' kategorija L u tractors se segwi l-istess modell u l-Kommissjoni fil-2010-2011 se dotta għal dan il-għan erba proposti ta' kod fil-prezent qed jiġu diskussi mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill. Dana kollu jirrapprezenta sforz importanti ta' semplifikazzjoni. Għal dak li x'jaqsam il-qafas għal vetturi elettriċi kif ġaħabbart l strategija dwar vetturi notfa u ekoloġiċi dik ta' april 2010 hemm bżonn adottaw miżuri ta' karattru ġenerali sabiex niżguraw il jiġi applikabbli regoli komuni għal vetturi elettriċi fl-Unjoni Ewropea kollha. mill 2009 Il-vetturi elettriċi huma suġġetti għal eh, standardizzazzjoni Ewropea pal vetturi konvenzjonali l-oħrajn. Għal daqstant il-Kommissjoni edha taħdem mod attiv fuq livell ta' Kommissjoni Ekonomika għall ewropa fih dan il-ġus maquda sabiex niddefinixxu regoli tekniċi għal vetturi elettriċi u fil-fatt palissa ġa reġistrajna progress notevoli f'dan kollu, mhux biss għandna għad dispożizzjoni tagħna regoli sabiex is-suq intern jaħdem kif suppost vetturi elettriċi ma l-approċċ regolatorju adottat se jiżgura wkoll il-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea ikunu l-istess bħal dawk li qbilna fuqhom fuq livell internazzjonali. Issa niġru għal propost leġislattivi li qed nippreparaw fis-settur tal-karozzja din is-sena. Qed nitkellmu fuq il-livell ta' ħoss għal vetturi Eh, u l-muturi, standardizzazzjoni fl-emissjonijiet u sorvilenza aħjar tassu u kol emergency calls fuq il-vetturi. Dawn se jkunu forma ta' modifika tal-regolament 46 tal-2007. Mil-karozzi għat-tessuti. Il-Viċe-President, zgur se tkun kontenta ta' dan issa. Xtaqt nitkellem fuq il-proposti fuq it-tikketti għar ta' tessuti. L-għennet nishtiq nir-ingrazzja dan il-komitat, mod partikolari l onorvali Menders, għax-xogħol intensiv fuq il-kwistjoni propju f'waqt l-ewwel qari. Xtaqt infakkar ukoll l-appoġġ tal-Kommissjoni l-Mendi tal-Parlament ukoll fuq it-tikketjar ta' l-oriġini u kol il-preżenza ta' elementi li ġej mill-annimali xtaqt ukoll nisħaq fuq ir-rida tal-Kummissjoni u anka tiegħi personali sabiex nikkontribwixxu fin-negozjati issa li it-tieni għali wassal f'fażi kritika bżonn intensifikaw diskussjonijiet fuq kwistjonijiet politikament sensittivi b'mod partikolari dak għandu x'jaqsam mat-tikketta ta' oriġini sabiex naslu għal kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament, possibilment fiħdan dan it għalik. Niġu issa għal punt liktar komplikati ġifiri il-punt dwar il-ġugarelli. Mux biss hija konvenzjoni personali tiegħi imma impenn minnaħa tal-Kommissjoni li f'xogħla qed tieħu b'serjetà kbira l-interess tal-konsumaturi l-iktar vulnerabbli ġifieri tfal. Dan il-kontest qed ninkludu wkoll direttiva dwar il-ġugarelli adottata f'Ġunju 2009 is-saħħaħ regoli attwali fuq sigurta u koll tisħa fuq it-naqis l-użu ta' sustanzi perikolużi. Ġa tkellimna fid-dettall dwar dan fil-rapport eh, prezentat fil-plenarja f'Diċembru. Mandan kollu xtaqt naħtaf din l-okkazjoni sabiex intikom xi aġġornamenti. Kif ġaħat ħafna drabi it-ħassib prinċipali tagħna u li permezz il-komitoloġija nsibu allinjament leġislattiv fil-qasam xjentifiku u teknoloġiċi sabiex niżguraw li tfal ikunu protetti kemm jista' jkun. Dan ix-xogħol ġa sar għal sustanzi bħal ċomp u l kadnjum Il-grupp ta' esperti se jiltaqa fl-4 l-5 ta' april 2011 sabiex jiddiskuti il-sustanzi kimiċi u għabbażi tal-valutazzjoni tal-esperti, il-Kommissjoni se tkun tista' tipproponi miżuri ta' komedoloġija għal kadnium għadċomp u l-verbena sa' Ottubru ta' din is-sena. Miżuri oħrajn għal modifika ta' CMRs fuq il-sostanzi il tossiċi jagħmlu ħsara għal riproduzzjoni u dawk li kkawżaw il-kanċer sal-bidu tal-2012 ukoll Billi regolamentazzjoni hija b'saħħitha u li għandha tiġi rispettata, ġa kellna għaxar laqat ta' grupp ta' ħidma dwar il-ġugari li mal-awtoritajiet ċiniżi li għandhom lan il-direttiva, l-arfin fuq direttiva jinfirex fost produttori ċiniżi u kol waqqafna grupp ta' ħidma dwar il-ġugarelli mal awtoritajiet Amerikani sabiex l-arfin ta' regolament il-ġdid jinfirex u f'dan il-pajis. Fl-ħarnet, l-aħbar li għalija għatmi pozittiva li meta nibdew bi proċeduri ta' ksur għalija l-aħbar hija dejjem waħda ħażina. Ma tantx ħobbu nikkastigaw aħna bħala kummissjoni imma kull stedina sfat fix-xejn u għal naqstant bdejna proċedura ta' ksur ma' 17 il-pajjiż minħabba noqqas ta' trasposizzjoni ta' direttiva fuq is-sigurtà tal-ġugarelli. Fuq il-proġetti pilota innovattiva fil-qasam tal-kontratti pubbliċi xi ħaġa għal qalb ħafna wkoll il-President Harber. Kważi ma sanna fit-tmiem id-diskors tiegħi ma madana kollu xtaqt inżid xi ħsibijiet dwar dak li sar fuq il-kontratti pubbliċi u naħseb li din hija aħbar pożittiva wara l-aħbar negattiva fuq il-proċedura ta' ksu naħseb li din hija aħbar pożittiva. Aħbar pożittiv. Riga l-President għal taqstant nfakkarkom illi Fl-ambitu ta' innovazzjoni, il-Kummissjoni impenjat ruħa sabiex twassal appoġġ finanzjarju u anka orientament għall operatori Ewropej li jixtiequ jimpenjaw ruħom favur l-innovazzjoni u kol ġerek mandat l-Stati membri sabiex jirriżervaw parti mill-ordinazzjoni tagħhom għall akwista prodotti u servizzi innovativi u għal daqstan ta' konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Rabot Afrar stidnu li l-Kommissjoni sabiex tivvalu tal possibilta li nwaqfu reġim ta' riċerka u ta' innovazzjoni għall-intrapriżi żgħar. Għal daqstan servizzi tiegħi kollaborazzjoni miqrib ma' DG Imso u RTD tal-Kommissjoni bdew f'Novembru 2010 studju ta' fattibilità marbuta ma' reġim Ewropew ta' appoġġ għal kontratti pubbliċi favur l-innovazzjoni. Dan l-appoġġ għal kontratti l-innovazzjoni tratta minnaħa prodotti eh, fuq l-emissjoni, l-ewwel emissjoni fuq suq first commercial procurement imma għandhom bżonn żviluppu riċerka l oħra prodotti jew servizzi mhux eżistenzi li jitolbu riċerka u żvilupp permezz ta' kontratti prekommerċjali. Din l-ewwel fażi ta' studju li parteċipaw fiha uħut minnkom jaqqat kontratti għandhom xaqsu ma' prodotti ta' qabel ma jsir il-kommerċ għal prodotti li jsiru wara il-fazi kummerċjali mal-partit interessati se niddiskutu rekwiziti sabiex nresqu proposti sabiex ikonna poċ wiesa għal kontratti pubbliċi favur innovazzjoni. Et nistina stedina sabiex eh, u kol eh, ikonna brindizi mal-President Harbert dwar dan. Se ikonna konferenza Ewropea u kol fl-axħar ta' xar ta' ġunju fil-belt ta' Turin Fit-tieni fażi li istudju se kem kemm bżonn għadakunent leġislattivi sabiex ikun hemm żvilupp simil Ewropew fuq skala kbira wara l-2013. Staqt, nisħa l-importanza għek tal-kontratti pubbliċi konġunti inħossinu ma fundamentali sabiex nidġildu l-frammentazzjoni tat talba u sabiex napoġġaw is-suq intern. Illi sissa għadhom ma jidrux żviluppati biżejjed fl-Ewropa minħabba qafas regolatorju inadekwat ukoll se jkollna riżultati illi se jitqasmu f'Novembru fi se jkun regal tal-Milli tal-President u se jpermettu nittama illi ikonna reġim Ewropew reali ta' poċ għal kontratti ta' innovazzjoni b'komplementarjetà sħiħa ma' l-iżviluppi analogi fl-Istati membri. U jiġu inklużi fil-qafas ta' xogħol tal-Komissarju Barnier dwar ir-reviżjoni tal-direttiva dwar il-kontratti bi Green Paper illi ġiet ippubblikata ftit ġematilu. Nittama illi għal-kem ħadd mhux ħażin ħin kon dettaljat biżejjed fil-tradizzjoni tiegħi li xtaqt nwassalkom. nwassilkom l-informazzjoni kollha li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi, l-informazzjoni da xaqsa mad-dossier tiegħi li huma ta' interess ta' dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Yeah. Well, I think... Um, can... Tajab jena naħseb, Riġi President, inti ħaqek applaus um, minħabba li kienem ħafna inizjativi li semmejt u ħafna minnom uh, jikorrispondu għat-talbiet li għamilna aħna. U għal-daqstant din jaġa ħaġa dan u rapport inkorraġanti ħafna nirrikonoxxi x-xogħol li sar għal daqstant. Jiena issa ser um, niftaħ diskussjoni u Għana ħin mux ħazin. Għanamlu gruppi ta' tliet, tliet kellima biex konna dialogu għahjar. Għalissa għandi Sanid il-kom min għandi fuq il-lista tal-kellima bħalissa mbagħad intom tistaw tejdu li jekk tixtuqu titkellmu. Għandi Sur Schwab, Korea da Campos u Sur Buzoj, is-Sinjura Komi, is-Sikriz u s-Sinjura Lula, kif ukoll is-Sinjura Styler, is-Sur Abbat, xaħat ieħor u s-Sinjura Legrip, kif ukoll is-Sinjura Rapti, xaħat ieħor. Għal-daqstan se kom li nagħmlu um, domanda qasira ħafna. Zewċ minuti kull wieħed. Sur Bozuttilu kol, skużani, ma rajtekx. Daqstant kemana, għandna nies issa? Għandi tax il-kollega. Jek ċidu z-zommu l kommenti taqom għal madwar minuta jkun tajab ħafna. Naddu Sur Schwab. Dass Sie wieder im Binnenmarkt ausschuss sind, die Grazzi ħafna, kummissarju, semmarru l lura l-Kumitat tal-Imko biex nagħmlu skambju ta' informazzjoni inti il-Viċi President u l-Kummissjoni qegħdin mu ħafna tajjeb flimkien fi skambju ta' informazzjoni. Dwar l-SMEs. Kien hemm eh, fil-kriżi SMEs għedna li dawn huma il-sensla tal-ekonomija u għal daqstant Intista tagħmel xi ħaġa inti biex taħlisom mill-pis tal-birokrasija u tassigura wkoll li jżommu l-pożizzjoni kompetittiva tagħhom fis-suq. Din tkun xi ħaġa nil-qawa eh, u nappoġġaw aħna biex tagħmel dan. Aħna s naħarsu l qoddim eh, għall-proposta fuq l standardizzazzjoni Ewropea u koll aħna ħadna nota pożittiva li kien hemm li jiġu inklużu wkoll il-mobile phones u wkoll il-cartridges tal-printers biex nibdew il-proċess ta' standardizzazzjoni għalihom ukoll aħna natuk appoċ siħa għaliex il-konsumatur jibbenefika direttament. koll id-direttiva tal-ġogarelli naħseb li xi ħaġa tajba li kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur kien hemm xi problemi minħabba li standards eżistenti huma iktar għolim minn dawk li deċidejna aħna fuqhom għal daqstant għalhekk aħna qegħdin nipproponu li ikunem hemm din it-tip ta' komitoloġija nħossu li din hija l-aħjar soluzzjoni jista' tkun diffiċa l-istati membri li eh, l-ewwel nizlu l standards un bat jollu l komitoloġija għal daqsant għandna bżonn perjodu ta' tranzizzjoni biex nevitaw dan il-problema f'dan il-proċess. Grazzi Sur Schwab, il-Professur Korea de Campo Sekjoġbok. Grazzi Kummissarju. Fil-qosor ħafna għandi tlet punti. Ir-revizjoni ta' qafas leġislattiv eh, waqt żjara ġewwa l-Ungerija din kienet il-kwistjoni ewlenija li għalija ġbittulna l-attenzjoni. Inti jettilna li ktar ikun hemm xi azzjonijiet orizzontali flimkien ma' servizzi ta' dwana biex inkunu nistgħu tejbu l-effiċenza. Issa kien hemm xi xejra ma nafx smajx dwarha li eh, tgħid li ċertu pajjiżi terzi qegħdin jikkompetu u biex jieħdu kuntratti ta' maneġjar fatt ta' portijiet ewlenin Ewropej. Nista' important saqsik jekk dan jista' xi joħloq xi problemi oħrajn fir-rigward tas-sigurtà tal-prodotti li jiġu importati dwar vetturi elettriċi, inti tkellimt dwar uh, Single European Approval għal-jom. U nixtieq insaqsik jekk għandek x'pjanijiet għal modernizzar ta' dan il-mekkaniżmu għaliex jidher li l-manifatturi qegħdin segwu regoli antiki. Dwar l-SMEs, inti tkellimt dwar mhux biss eh, dwar appoġġ finanzjarji iżda kol dwar il-bżonn ta' għafas leġislattiv xira. Nista' nitlob l-opinjoni tiegħek dwar il program Jurek dan ikopri 39 pajjiż me fosthom xi pajzi terzi mux biss 27 stat membru, dan il-programm ħareġ mill-Unjoni Ewropea u imbena għabbażi ta' innovazzjoni marbuta b'mod partikolari mal-SMEs, jiena naf li kien hemm kuntatt mill-qrib mal-Kummissjoni. Hemm xi prospess li nitalmu xi ħaġa mill-programm Jurek. Grazzi ħafna. Is-Sur Bużoj. Viċe President tal Grazzi ħafna, Viċe President tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna tal-isforz li qed tagħmel sabiex insaħħu il-ħidma ta' suq uniku favur l-intrapriż Ewropej. Ovvjament l-inizjattivi kollha tal-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni huma importanti għas-suq uniku u bla dubju għal daqstant waslu valur miżjud. Ma dan ankollu hemm xi kwistjonijiet li jisħoq ilhom iktar attenzjoni u minnhom l-intrapriż Ewropej jista' jikspu vantaġġ Grazzi għal rapport tal-tkabir il-komitat tana wera li waħda mill-sfidi sabiex napoġġaw it-tkabir ekonomika u nadotaw il-miżuri meħtieġa sabiex nsaħħu l-SMEs u jibbenefikaw mill-opportunitajiet tas-suq uniku. Il-fatt illi l-Small Business Act Review għaddeja ħaġa pozittiva manna bżon aċċess aħjar għal finanzjament tal-SMEs. L-Unjoni Ewropea ġa għandha firxa wiesa ta' finanzjament għad dispożizzjoni tagħha bħal dak li nsibu fil-Fond Ewropew għall-Investiment jew grazzi għal programm għal kompetitività u innovazzjoni. Madonna kollu, ħafna intrapriżi żaru medji għadhom ma jafux li teżisti din l-opportunità, ah, probabilment Il-Kommissjoni trid tinvesti sforzi sabiex ikun hemm aktar informazzjoni. Il-pjantazzjoni sabiex intejbu l-aċċess tal-SMEs għal kapital li tħabbar fil-Small Business Act għandu kun priorità għal-Kommissjoni. Jina xaqt inkun naf jekk għannix data eżatta sabiex dan il-pjan tazzjoni tħol fil seħu tajab illi nkunu nafu x'inhuma l-intenzjonijiet tal-Kommissjoni f'dan il-qasam. Dan flimkien mal-tnaqis tal pejiziet amministrattivi huma essenzjali sabiex nejnu lill-SMEs tagħna sabiex jikbru u jsiru ktar innovattivi. Grazzi. Uh, thank you very much, Mr. Bezoy. So I'll, let, I'll invite the Commissioner to take those three questions first. Grazzi. Issa nieħdu risposti tal-ewwel tliet domandi l-ewwel u naraw eżattament kif inkunu bil-ħin. Għan nirrispondi minnu fih, grazzi tal-mistoqsijiet xet namlu favur l-SMEs, nirringrazzja l-Onorvoli Buzoj, għat-Taljan eccellentijiet tijaw, xaġa li nħogos bija. Aħna tajnikom tajna priorita kbira li tkabirta tal-SMEs, għax kif għalli s xfab dawn jirrappreżentaw l-element l-aktar importanti tal-ekonomija tagħna jekk kif qatt qabel ħan nimmiraw fuq l-iżvilupp tal-ekonomija reali, l-ekonomija reali tfisser so intern, SMEs u politika industrijali. L-SMEs għandhom bżonn ta' innovazzjoni sabiex ikunu kompetittivi fuq is-suq intern manka fuq is-swieq li mhumiex Ewropej u għandhom bżonn kif qal l-onorevoli Buzzoj għall-aċċess għal kreditu għalix l-innovazzjoni għall-industrija kbira tista' ssir ukoll permezz ta' mezzi propri u għall-intrapriżi żaru mezzi, ikun hemm bżonn appoġġ estern ukoll. Kif tafu tajjeb ħafna qed nippruvaw ukoll nibdlu ir-regolamenti mal- Eh, kommissarju relevanti sabiex ikonna ċess għal programmi ta' riċerka u żvilupp hemm il-programm AFAS jmiss illi ħajpermetti l dan ikun iktar aġevoli sabiex niffaċilitaw l-affarijiet tal-intrapriżi tal medji L-istess l-inizjattiva meta tajtim ta' kont kommissarju għat-trasport għal regolament Marco Polo dejjem favur l-SMEs u kol għal regolament REACH. Billi t-tuċejna bil-lingwi kolla regoli għal reġistrazzjoni u fil-fat bekk u b'naqqasna b fil-mija il-taxxa ta' reġistrazzjoni għall-intrapriżi żaru medji. Ġemali għaddit laqajt il-forum għall-aċċess għal kreditu għall-SMEs. Ringrazzja l-Parlament tal iftest f'test riżoluzzjoni reċenti semma it-twelita dan il-forum fl-aħħar laqqa li fija parteċipa naħseb li dan huwa sinjal tajjeb għall interpriżi tal-medja l-ewwel darba is-sur Saviero Lek huwa eh, rappresentant tal-Stock Exchange huwa dan sinjal b'saqtu mill-dinja finanzjarja tar-Renju Unit illi qed eh, jifoka ħafna fuq l-intrapriża medja. X'qal xur veru li għalli l-fondi jeżistu, il-flus għall smis jeżistu, l-importanti u li konna pjan anka minnaħa tal- dinja privata, tal dinja tal-finanzi sabiex jiffinanzjaw l-intrapriżi tal id-dikjerazzjoni mhijiex ta' importanza sekondarja li meta id-dinja tal-finanzi l-Borza tal Londra li hija simbolu tal-finanza tal-dinja finanzjarja Ewropea tiddeċidi li tappoġġa l-SMEs dan ifisser illi il-klima politiku favur l-ekonomija reali qiegħda tinbidel. Għaliex personalment jiena m'iniex kontra il-banek, kontra dini finanzjarji u s servizzi finanzjarji. Però banek il-finanzi U servizzi minanza finanzjari ikunu għas servizzi li ekonomija reali, għal ġbik biss jista' jkun għad kabir. Għal daqstant, issa għanna nkunu nistaw nużaw kemm il-fondi għal-privat u anka il-fondi taħt is-seba' mbagħad it-tmien programm qafas. Għadak għandu xaqsam ix-xogħol illi ser inwet u għall-standardizzazzjoni għana qed nippruvaw u kif għallu l-onorevoli membri għan nippruvaw nimxu l-qoddim u ikonna risposti konkreti ma jista' jkun anka b'referenza l mistoqsija ta' Sur Korea de Campos dwar l-istandardizzazzjoni ta' vetturi elettriċi u l-standard uniku għal recharging tal-karozzi elettriċi. Jiena kontajt eh, risposti l-komitat eh, relevanti se postajtina risposta sal-ħar tas-sena. Folk vetturi elettriċi għanna regoli fuq is-sigurtà elettrika l-Komissjoni ġa se tagħmel dawn vinkolanti sabiex ikun hemm standardizzazzjoni tal-vetturi elettriċi wkoll għanna regoli f'kas ta' ħabta, regoli bidlu dan l-axħar sabiex innaqsu riskju il għaddu minn vetturi elettriċi, regoli fuq sigurta f'kas ta' ħbit se jkunu vinkolanti sabiex ikun hemm standardizzazzjoni ta' vetturi elettriċi mill-ewwel ta' Novembru tas-sena li ġejja għattip il ġodda ta' vetturi mill-ewwel ta' Novembru tal-2014 għal vetturi ġodda. Għal sigurta ġenerali qed naħdmu kifat ħafna drabi jina nappoġġa it-tikketta Ewropea il-verifikazzjonijiet għandhom jiru kemm meta il-prodott jiġi importat imma anke wara li l-prodott jisipruħu fis-suq. Imma kif maruf il-Kommissjoni Ewropea mhix f'pożizzjoni li kollha servizzi ta' dwana m'għandix laqqas pulizija li tikkontrolla s-suq għal daqstant iridu nafdaw fil-kooperazzjoni l-koordinament tal-attivitajiet tal-Istati membri. Għal dastant edin naħdmu fl-Istati membri, edin naħdmu wkoll fuq uh, portijiet ta' pajzi terzi li rridu jirrispettaw l-istess regoli u huma wkoll mhux se jkunu eżentati. Il-kontrolli huma fundamentali u qed naħdmu madwana ta' ħafna pajjiżi sabiex eh, niżguraw li meta uh, Eh, nżommu f'maħna port ma' Rotterdam li daħal ħafna prodotti minn pajjiżi terzi u eh, irridu naħdmu ħafna zoni pal dawn jien għandi l-intenzjoni li nżur il-post innifsu fix-xar tal-Lulju sabiex nara kif l-awtoritajiet qed jippreparaw ruhom għadħul fis seħ ta' direttiva dwar il-ġugarelli li ħatidħol fis-seħ mit-2 ta' Lulju. Għan insisti wkoll mal istati membri sabiex Jamlu dak kollu li jistgħu sabiex japprovaw ir-regoli marbuta ma' direttiva. Jiena insegwi dejjem l-inizjattivi favur l-intrapriżi żaru medji u f'termini ġenerali fuq l-SMEs jiena flimkien ma' reviżjoni tal-Small Business Act ħtart ambasċatur ġdid tal smi id-direttur ġenerali fid-DGTI, il-Sur Daniel Kajjeħa, illi qed jakkumpanjani anke f'dawn iż-żjarat sabiex nippreżenta il-revizjoni tal-Small Business Act fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Zorna diġà Renju Unit, Spanja, l-Italja, dal-waqt nżorru Bulgarija, ġifieri zorna Franza wkoll, f'kull pajjiż fejn tiġi prezentata riforma jina nakkompanjaħ sabiex ikun hemm ġa deċiżjoni mingħata l-Istati membri illi jaħtru kif titlob il-Kommissjoni Ewropea ambasċatur jew ambasċatriċi nazzjonali għall-applikazzjoni tal-Istat membru tal-Small Business Act u li jaħdem b'mod koordinat mal-ambasċatur Ewropew u kull sena proponejt illi nlaqqaw l-ambasċaturi kollha tal-istati membri differenti ma' l-ambasċatur tal-Kummissjoni Ewropea u proponejt ukoll illi natu ħajja għal konsil għal kompetitività id-dedikat kollu kemmu għall-SMEs. Risposta kienet mata pozittiva li xistati membri kollha fl-aħħar laqgħa tal konsil informali dwar il-kompetitività f'porpju fil-pawża li kell kulħadd qal li jaqbel ċertu pajjiżi ġa ħatru dan l-ambaxxatur l-Italja nominat direttur tal-Ministru tal-Iżvilupp Ekonomiku, Franza qed eh, taħtar il-persuna wkoll, Malta inkludietu fit-testa liġi dwar l-applikazzjoni tal-Small Business Act tal-anqasek għalli il- Ministru fl-aħħar Konsil, Spanja il-ġimgħa li għaddiet waqt il-preżentazzjoni tal-Small Business Act f'Madrid mal-Ministru Sebastian ħatar ambasċatriċi għall-SMEs. Għal daqstant, et tiħu l-ħajja fuq livell ta' stat membru din ir-rieda Tkellimna anka madana mal-Ministri tal-SMEs Mark Risk l-Unit għal waħda mill-laqat kien preżenti anka l-President Harber sabiex ikun hemm impenn b'saħħtu minn sati membri individwali favur l-intraprizi. Xtaqt ngħid u nikkonkludi li innotajt bi pjaċir kbir il-Renju Unit qed jibda l-affarijiet favur it-kabbir tal-ekonomija reali permezz ta' poċ qawwi għall-SMEs, mod partikolari dawk innovattivi u din il-ħaġa ma tistax ma tissemmix minn kummissarju Ewropew bi pjaċir kbir għax li kollok ir-Renju Unit li qed immexxi l-proċess ta' tisħiħ tal-ekonomija reali hija ħaġa illi hija importanti ħafna. Well, we very much appreciate the, the fact that you are travelling so extensively around, and I think it's very... Napprezz ħafna l-fatt li inti tivvjaġġa daqshekk biex tagħmel xogħolok. Naħseb li utli ħafna dwar il-direttiva tal-ġugarelli wkoll hija ferm importanti għaliex bħalissa qed jiġu prodotti l-ġugarelli għal milit li ġej. Jiena ma tantx fadlina ħin u għal daqstan ser nistiden li seba kollegi biex jitkellmu jekk joġobkom saqsu domanda fil-qosoj kemm jista' jkun is-sur Koġi, Sura Rura, Sura Sajler, Sur Abet, Sura Li Grip, Sura Rapti u Sur Buzuttil. Għandkom minuta kull wieħed u mhux se jkun hemm biżejjed ħin għall-Kummissarju biex jirrispondi. Is-sur uh, Eh, Kozanik l-ewel. Mustaġi għasem raġe. Grazzi. Serżon fil-qosor ħafna, kummissarju. Jina grat li jinti tiġi għal-laqat tana b'mod regolari u nixtieq ngħid li jiena napprezza ħafna ix-xogħol li jsir fuq il-leġiżlazzjoni fuq l-istandardizzazzjoni. u grat li l-inti u l-kollegi tijak segwu dak li naħsbu aħna dimiex miex rivoluzzjoni ta' din, għal ah, da' sant nishtiq najt li jena napprezza il-kooperazzjoni mal eh, ħaddimma tijak. Nishtiq nitkellem dwar sistema tal-Galileo informazzjoni partikolari fuq trasferiment tal-maniġjar u l-amministrazzjoni tas-sistema ġewwa Praga. Hemm xi problema min-naħa tar-Repubblika Ċeka u meta ser jisir eh, trasferiment tal-amministrazzjoni tal-Galileo li ser jiġi implementat u kol konkluż. Din hija domanda speċjali ma taqax eżattament eh, fil-mandat tal-Kumitat tagħna, minn għandek interess speċjali. Is-Sinjora Rula se nipprova nżomm fil-qosor mussin se dak li diġà ntqal. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni eċċellenti jien għandi domanda dwar il-prodotti ta' kostruzzjoni għal regolamentazzjoni tajba dwar dan kif ser naddu għad delegated acts il-kwistjoni dwar l-standard f'dan il-kontest u kol komment dwar prodotti innovativi u il-public procurement. Il-problema tiegħi mill-esperjenza i li dawn il-proċeduri permezz tal-public procurement mhijiex magħrufa bizzejet għal daqstant għandna bżonn ta' aktar informazzjoni. kol dwar il-market surveillance dwar il-kwistjonijiet eh, ta' sigurtà tal-prodotti għal daqsam trid nagħmlu iktar monitoraġġ il-kwistjoni id-domanda tiegħi hija l-istati membri fil-kuntest tal-market surveillance ah, qegħdin eh, jaqgħu rew jibdew jibnu l-proċessi tagħhom u l-aħħar kumment tiegħi fil-rigward tal-Ġugarelli. Ma rispondejx id-domanda ta' Sur Schwab għandna problema ġewwa l-istati membri fil-rigward tal-implementazzjoni għaliex il-threshold edha titla u tinżel u allura nistgħu nipproteġu iktar blata maġla bil-proċeduri ta' komitoloġija. Erba domandi f'minuta 20 sekonda tajjeb ħafna proċess. Nadu Signora Styler. Grazzi, grazzi kummissarju dwar sorveljanza tas suq Eh, nixtieq ngħid li l-budget tal-istati membri ġew naqsa u l-organizzazzjonijiet li jagħmlu sorveljanza fl-istati membri differenti kif nistgħu nasiguraw li s xogħol qed isir li jilħaq l-impenji tal-istati membri. U kol, jiena naqbel miegħek dwar il-procurement eh, innovattiv għalfejn iż il-pajis mux edin jimplementaw id-direttiva tal ġogarelli u fl-aħħar dwar kostruzzjoni sinjaru la tkelmet dwar l-importanza tal-kostruzzjoni. F'dibattitu f'jannar aħna diskutejna li forsi konna dibattitu annwali dwar ehm, xinu l-istat tal-Construction Center u ehm, nishtiq nkun naf eżattament ehm, xaġa pozittiva dwar dan. Is-sur qabat jogħġbok. Grazzi. Grazzi Kommissarju ta' dak kollu li qed tagħmel. Ah, marbitin mal-Small Business Act, mod partikolari l-importanza tal-industrija tal-karozzi. Żewġ affarijiet. Żewġ affarijiet il-leġizlazzjoni u s-subcontractors u relazzjoni tagħhom um, dawk li jagħtu l-ordinijiet u l-materja prima regolamentazzjoni f'dawn l-osma. U kol fl-aħħar jiena ċerta l eh, grupp ta' zazah il-Youth Group, xista jisir fil-rigward tal-Erasmus eh, l imprenditur iżar. Isnir l grip. Grazzi ħafna. Domanda tiegħi hija sempliċi ħafna. flimkien ma' Sur Barnier kien hemm inizjattiva għal Extra European Investment ġewwa l-Unjoni Ewropea li mnieda fl-Unjoni Ewropea u saret evalwazzjoni tal-impatt. U xi investiment ieħor fl-Unjoni Ewropea jista' jkollu effett fuq l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'setturi speċifiċi dawk industrijali. Se tinna xi ħaġa dwar dan ikjoġbok. Signor Rapti. Α, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την δουλειά που σχεδιάζει σε ħafna mill-punti ewlenin ġew koperti u nixtieq nirringrazzja lil kummissarju għal dak li sar konġunzjoni ma' direttiva tal-ġugarelli f'Diċembru. Aħna kellna plenarja u dikjarazzjoni fuq dan. U wkoll tkellem hemm, għal dastant nixtieq nirringrazzjah għall isforzi tiegħu. F'Diċembru aħna ser nintaqgħu mill-ġdid biex neżaminaw il riżultati tagħna. Iżda huwa wera rida tajba, grazzi. Sur Bozuttil. Grazzi, Sur President. Nishtiq eh, nifraħ lill-Kummissarju Tajani, speċjalment għal dak li qal dwar il-proposta leġislattiva ġdida dwar it-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq il-karozzi. Ehm, nixtieq nistaqsih ehm, però x'sar minna il-proposta leġislattiva fuq l-istess suġġett li kienet timmira li tarmonizza jew iddaħħal xi speċi ta' armonizzazzjoni f'dan il-qasam illi konna votajna fuqa xi tlet snin jew erba' snin ilu. Din il-proposta ma konna smajna xejn aktar dwarha ma nafux jekk kienx weħlet fil kunsill jew kienx irtirata għall kummissjoni Grazzi. Well, thank you Uh, uh, uh, Grazie ħafna. Kommissarju għana xaħmes minuti, għam ħafna affarijiet xinajdu forsi tista tibat risposti bil-miktub, ma nafx, jek joġbuk. Dak non xaqsam mid direttiva dwar il-ġukarelli, għal-intenzjoni tijaj li nibqa' mixi u nżom l-iskadenzi anka fuq kwistjonijiet liktar perikolużi paċċon pol kadnijom għan nistanu xaġa f'ottubru għabbażi tal-valutazzjoni tal-impatt. Għadak għandu xjaqsam il-kostruzzjoni, jina għetkom li konsa niprezenta roadmap fuq l-implementazzjoni ta' direttiva għal prodotti ta' kostruzzjoni dan għadu l-intenzjoni tiegħi u dar waqt ikolkom di proposta. Issa dwar is-sorveljanza tas-suq ma nistax ma ngħidx dak li tilkom. Aħna nistgħu nagħmlu regoli validi mbazz tal-istati membri japplikaw, ma aħna nix l-istrumenti li nivverifikaw. Iktar mill natu l-eżempju ġivli personalment immorru fil porta Rotterdam u ngħidu u nuru l-Kummissjoni Ewropea trid li regoli għandhom jiġu applikati iktar minn mistaw nagħmlu xejn. Meta aħna jkollna l-pulizija tagħna taħħa dwana meta jkollna l-pulizija tagħna nkun nistgħu nagħtu l-ordnijiet imma Iktar minn hekk ma nistax nagħmel. Dwar l-Erasmus għal eh, negozjanti zazax, hija ħaġa li ħanibqgħu napoġġaw id-dibattitu ħajibqa' miftuħ fuq il-budget tas-sena li ġejja u anka fuq il-perspettivi finanzjarji l-appoġġ tal-Parlament dwar l-intrapriżi żaru medji huwa fundamentali. L-idea hija dik li nżommu bit miftuħ f'kull settur sabiex ikonna barra azzjoni orizzontali konna wkoll f'kull diġi azzjoni b'saxħita favur l-SMEs. Għandak nandu xaqsam Galileo, kif tafu, jina konvinti li Galileo mandu ikun biss proġett illi jinkludi l-Italja, l-Germania u Franza li huma l-pajjiżi illi għandhom industrija aerospazjali b'saħħitha ħafna mandat tinkludi l-istati membri kollha u jiena konvint mill-importanza li konna sede tal-Aġenzija fi Praga. Għadni naħdem sabiex malajkem jista' jkun iżir dan il-ġimgħa li għaddiet iffirmajt f'Madrid f'tejim mal-Gvern Spanjol sabiex ikonna sede f'Ġermanja u fl-Italja mbagħad ikonna it-tielet sede dwar is-servizzi propju f'Madrid. Dak għandu x'jaqsam il-mistoqsija mill-Onrevoli Grip fuq investimenti minn barra l-Unjoni Ewropea. Jiena fil-ċentru ta' dibattitu flimkien mal-Komissarju Barnier ressaqt problema issa u għafidej president jara iħoss illi dan inkludiħx fuq l-agenda tal komissjoni jew le u jew deċiżjoni fissam il komissjoni jiena persuna taħdem fil-qasam politiku u naffronta problemi politiċi. Hemm kunu ċari, il-pożizzjoni tagħna mhijiex waħda protezzjonistika. Aħna favur l-iżvilupp tal-investimenti u tkabbir tal-investimenti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Anka minnaħa ta' soġġetti minn barra l-Unjoni Ewropea. Il-firiq meħba bijom l-investimenti minn barra l-Unjoni Ewropea, aħna ressaqna biss il-problema tal-protezzjoni. Il huwa l-istrument sabiex nikkompetu għalek nxaqsam kwalità tal-industrija Ewropea. L-ebda protezzjonizmu l-daqstant imma protezzjoni li huwa differenti minn protezzjonizmu. L-interpreti żgur sabu mod kif jitrodutru dan għaliex innotajna illi għanna interessi minn barra l-Unjoni Ewropea sabiex il-know-how tagħna neħduh lil mill ta' tagħna. U għaliex dan? għaliex huwa jiġi kirħas illi kwista industrija bin-know-how kollha mbagħad forsi talaqa bekk titlef il-xogħlijiet u anke inkwetawn l-aspetti soċjali milli tibda riċerka u innovazzjoni fil-pajis illi ser jagħmel l-akwist. Nżid illi fil-pajis oriġini tiegħi ġri l-Italja rapport tal-gvern li tressa qudiem il-Parlament, ġri rapport pubbliku tal-servizzi segreti jgħid illi azzjoni minnaħa ta' settur industrijali minn barra l-Unjoni sabiex jakkwistaw u joħorġu mill-Unjoni know-how tal-Unjoni Ewropea. Jien naħseb li għadmir tal-Kummissarju għall-Industrija u anka persuna politika fl-Ewropa illi tressa dil-problema mhux fideja li nħu deċiżjoni ma fiċ-Ċina fl-Istati Uniti hemm sistemi ta' verifikar f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għal raġunijiet strateġiċi hemm regoli. Jiena mal-Kummissarju Barnier Ressaqt il-problema, hemm ittra ta' sitt ministru tal-Unjoni Ewropea, Italja, Franza, Germania, Spanja, Portugal u Polonja illi permezz ta' artiklu ta' Lemond u ta' Sol, sol 24 ore res u propju din il-kwistjoni. U għadmir tijaj li anka niddefendi il-soqtana li, li pala komissarju tal-industrija niġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni fuq kwestjoni li hija ta' importanza kruċjali għall-ekonomija tal-Unjoni tagħna. Mhijiex għażla protezzjonistika jiena kontra idea bħal din għandna favur investimenti minn barra l-Unjoni Ewropea imma ġalad imma biss jekk lan ma jkunx li nizbdu l-know-how mill-Unjoni Ewropea u noħorġuh mill-Unjoni Ewropea. Fu reġistrazzjoni tal-karozzi u dim suċċess tal-passat naħseb li tajjeb illi nimxu l-qoddim. U hawnhekk għandna rrida li nkomplu bil-proposta ta' reġistrazzjoni. Fuq il-mistoqsija ta' Onorevoli Bozottil? Ma nafx se jkun riżultat aħħari, x'kien riżultat aħħari fil-passat imek ikolli informazzjoni aktar dettaljati nista' niprovdulek, nistgħu niprovdilek risposta 24 sija. Sabiex tkun taf eżatt kif fej spiċċat il-proposta li għamilt referenza li għana. per-respondejt il-mistoqsijiet kollha li saru jiena dispożizzjoni tagħkom għal kjarifiċi oħrajn kif tafu Jiena dejjem lest niltaqa' mal-membri parlamentari meta jixtiequ u anka fis sessjoni ta' Strasburgu dejjem inqatta ġurnata niltaqa' mal-membri. Is-servizzi tiegħi wkoll huma dispożizzjoni tagħkom sabiex jiċċaraw xi punti li tixtiequ jiġu ċarati u li jgħinukom taħdmu aħjar. Uh, well, thank you very much. Grazie ħafna. Antonio, Vice President Ta li trattajt dawn id-domandi kollha moda sek tajjeb, naħseb li tajtna program ta' ħidma komprensiv ħafna. U naħseb kun utli forsi kieku saqsi li t-tim tiegħek għal ġabra qasira ta' daw l-affarijiet kollha li qegħdin nistennew biex bekk aħna nkunu nistgħu nippjanaw ix-xogħol tagħna għal fċertu oqsma bħala risposta għal dak. Aħna qed nistennew li naħdmu miegħek fi x-xhur li ġejjin u jiena grat ħafna li inti rispondejt għal ħafna domandi li huma ferm sensitiv importanti għal dan il-axxol ta' dan il-kumitat. Aħna nixxina namlu differenza fil-rigward tas sigurtà eh, tal-prodotti, vetturi, teknoloġija, ecc. Nirringrazzjak tal-li ġejta unek maħna. Grazzi li l-interpreti tal-li eh, domtu ftit ieħor maħna. Nerġaw eh, niltaqgħu of sinar fl-erba u nofs fuq eh, eh, il-moturi u vetturi oħrajn di se tkun l-qa publika u għanna u koll smieħ ma' rapporter sur Van de Kemp għal daqsant fl-erba u nofs nintaqaw għal dan u il-laqa tal-koordinaturi ser jintaqaw fit-tlieta biex jitkellmu war il-grupp eh, il-xolta ħidma. Grazzi.